Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre euh, séance. J'ai euh, l'immense honneur et plaisir d'accueillir Madame Maglé. Kollegi. Nilqakom hawnhekk, huwa pjaċir kbir tiegħi li nilqa' Sinjura Magley li hija d-direttur tal-Aġenzija Ewropea Ambientali u pjaċir kbir tagħna li hawnhekk fostna llum u ħattina preżentazzjoni dwar x'qed jiġri eh, f'stat tal-ambjent fl-Ewropa. Għankun għedin għamlu l-mistoqsijiet wara. U sar ikonna ehm, sessjoni wara f'sinar vera interessanti. Allura f'san rittajjeb huwa pjaċi kbir tiegħi li ġejt hawnhekk illum u nippreżentalkom il-raba' rapport dwar l qadda tal-ambjent. Il-palla eh, xol ma l-kolleġizlaturi fuq il-politika tal-ambjent rajna kemm kien kruċjali r-rwol tagħkom fil-passat imma wkoll kif għandu jkun iktar qudiem. Illum, meta ġejs il-Parlament naħseb illi għandna qudiemna ħafna elementi interessanti dwar ir-rapport mhux qed titkellmu biss dwar volum wieħed aħna fil-fatt ma li poġu bil-qeda taraw illi intom tajtu volum li jistajjaħ is-sintesi, synthesis. U dan jibni fuq tlet elementi importanti ferm. L-ewwel wieħed li konna evalwazzjoni ta' xejriet kbar globali u għandi kopja hawnhekk illum u ovvjament disponibbli fuq livell diġitali u aħna nkunu kontenti ferm li naraw li jkun hemm iktar kopji li huma disponibbli minn ta' daw. Aħna wkoll Aħdimna um, fuq il-xogħol ewlieni tagħna li huma l-evalwazzjonijiet tematiċi 14 minnhom u li ħalisna lejn l-implementazzjonijiet tal-politika madwar l-Unjoni Ewropea fejn jirnexxu fejn fallew. U mbagħad aħna aħna fassanna 38 evalwazzjoni mal-imsieħba tagħna mal-IMI. ma' aġenzija oħra. U naħseb li ħaġa tajba li dawn ħajkunu aġġornati għalmenu jek mux fuq livell, għalmenu fuq livell annwali jew anki inqas biex bekk minn qed ifassal deċiżjonijiet u jfassal il-politika jkunu jistgħu eh, jaħdmu eh, informazzjoni tangibli mela, għam ħafna informazzjoni nixtieq nitkellem sempliċement fuq il-punt jew l-enini, ma kif taraw fis-sintesi tistgħu taraw dawn għaxar il-10 messaġġi ewlenin. Jina staw nejdu illi l-ikbar messaċ huwa li dan il-politika tal-ambjent jaħdem qed nagħmlu progressi ser jridu nagħmlu aktar għaliex sfidi kbar ħarġu fil-kontest li aħna l-koll qegħdin ngħixu fih u iktar affarijiet qegħdin jitlu fix-xena. U Aparti minn dawn l-isforzi ħajkun li nimplementaw politika li teżisti mod iktar komprensiv u mod iktar effettiv. It-tieni messaġġ huwa li l-sfidi, l-sfidi ambjentali qudiemna ma nistgħux nittrattawhom dan il-mod indipendenti bħala kwistjoni waħda qabel aħna kellna kont nitkellmu dwar kwistjonijiet li kienu weħedhom mod individwali, imma l-sfidi li aħna identifajna, identifikajna fil-Global Megatrend kif ukoll fis-sintesi huma komplessi huma marbuta wieħed mal-ieħor u illi għandhom x'aqsmu ma' sistemi globali ekonomiċi għalhekk dan jitfa' pis ġdid fuq dawk li ħasslu politika lum il-ġurnata u l-analiżi tul jekk nistgħu ntejbu l-analiżi tagħna tal-mod kif aħna nistgħu nifmu dawn il-proċessi komplessi u qed jivolvu dawn jistgħu jitejbu l-għada tagħna b'tali mod li saraf xi pozittivi. pożittivi. Kien hemm 13 evalwazzjoni u t-tit li tistgħu taraw tarfuhom biodiversità, ilma ġiri, eċetera. Huma jaqgħu taħt il-kategoriji ta' bidla fil-klima, il-skart, il-saħħa eh, u l-bqija. U naħseb il-koll irċevejtu il pakket fejn intom irċevejtu dawn l arrijiet fost dawn il-żoni tematiċi. Intom tistaw taraw naħseb li dan jikkomunika il-progress lejn li nilħu l-miri tagħna ta' politika. Fil-foljet żgħir li tajnikom e, ta' sintesis, paġi 18-19, punt għandek jitu gwida e, ġabra li fija e, tiġbor Saru ma sarx f'termini ta' twettiq tal-għanijiet tagħna. Dikwa tibidla fil-klima kif taf l-Unjoni Ewropea qiegħda fit triq tajba sabiex tilħaq il-miri ta' Kyoto kif ukoll it-miri ta' sena 2020. Infatti, l emissjonijiet tal disa kienu diġà 17.3 fil-mija taħt il livell tal-1990. Iżda il-xejriet mhumiex pożittivi f'dawn il-każi. il każi U speċjalment fit-settur ta' trasport nista' ngħid li l-white paper hija xi ħaġa li aħna lkoll irridu eh, nħarsu liha bir-reqqa speċjalment kont qed nitkellem ma' Sinjur Ruter, il-Direttoru Ġenerali l-bira, ma' Sur Ruter. U għedna li għatħan fadal ħafna xie jisiru, għatfa dinda natfu. Ovvi ma għed naraw illi l-għata kankun issa ser jiftaħ u fetta ħansi u għat fadal illi innaqsu il-temperaturi ġiex gradi. Fina taħt il-kategorija natura ta' biodiversità ħa xi progress pal Europa ma naħseb bħalma l-kol tafu għadna malħaqniex il-mira nifisa. Jek nieħdu pass lura nistgħu naraw il-natura 2000 kopri 18% tal-art ta' stati membri il-leġizazzjoni dwar l-ilma u l-arja naqset il-personi fuq biodiversità u l-proċess li aħna ħadna mal-pajjiżi tagħna u mal-imsieħba tagħna biex ippruvaw nisemplifikaw is-sistemi sal-2010 enitna li nifmu illa li xaħna ma fimniex dawn ix xejrit Dawn idea ta' il-xejrit differenti li kienu qegħdin iseħħu permezz abitat differenti, eh, skont is-speċi, Għalek, il-degradazzjoni tal-ekosistemi fesser l-Unjoni Ewropea missa tilħaq il-mira ta' li ġiġilat kontra il-telf tal-biodiversità u dan ifisser illi ħafna minn dawn l-habitat ta' biodiversita għandhom status mhux favorevoli, 31% minn minn dawn jidunna li li għatfadlinna ħafna, għatfadlinna ħafna x'naqsfu f'dan ir-rigward. Aħna rridu nużaw il-ġenerazzjoni tal-ilma u il-risorsi oħrajn, għallak nxaqsam il-decoupling, imma il-decoupling sabbarra mux possibli għedin nużaw iktar iktar resorsi pal-Unjoni Ewropea u minkejja iktar ġestjoni aħjar tal-iskirta m'nofs minn da 3 biljun tonnellata tal-skart huwa eh, jintefa' fil-barriri il-tiġniġis fl-arja u l-ilma naqsu mħabba u koll kontrollajna carbon monoxide, sulfur dioxide u MNX. Umma ħafna il-problema hija li il-NOx hija problema. L-ozon ta' flows għall-ozon. U hemm ħafna sostanzi kimiċi li eh, mhumiex proibiti li għandhom eh, qed jagħmlu riski kbar fl-Ewropa Bħala evalwazzjonijiet komprensivi parti ċe nistaw naraw illi hemm soqsijiet li staqsu kif nistaw nwiġbu aħjar, kif nistaw naħdmu aħjar, kif nistaw nimplementaw ir-regolamenti mod aħjar. Għawnek nistaw sibu ħafna mit tweġibit fil-evalwazzjonijiet tal-pajjiżi. Dawn huma komplessi dawn il-kwistjonijiet għaliex irridu naraw illi implementajnijom bisħieħ iżda ximdaqit mhuwiex ovvju mill-evalwazzjonijiet ta' dak il-pajjiż u minn u wkoll kif għandna nimplementaw politika taħt kondizzjonijiet lokali speċifiċi. Għalhekk għal MPs li ġejn minn madwar l-Ewropa u intom tafu wkoll illi l-Unjoni Ewropea tfisser ħafna aktar fuq dak li qed jiġri hawnhekk. U għalhekk nittamaw ir-rapport l istatikom id-dejja ta' x'qed jiġri f'pajjiżi differenti. Il-rapport 2010 eh, ħadem ma' pajzi oħrajn biex jiġbor kontributi u jissawwarhom madwar struttura komuni biex ma' jitkwista jista' jitgħallem minn ħaddieħor. U dan dinna bġid ta' informazzjoni, nafu għandna u formazzjoni dwar xi ma jaħdimx fejn jaħdmu, fejn ma jaħdmu xi tisir ċertu postijiet u xi tisir postijiet oħrajn. Din is-sensiela ta' dawn il-megatrends kif jiena semmejt parti għandi dinna b'dimensjoni oħra, ġifieri għandek envelope li rridu li ġofi rridu naraw ix-xogħol tagħna li qed nagħmlu fuq livell intern. Aħna wkoll naraw illi l-soċjetà u l-ekonomija tagħna tisserra ħafna fuq dawn ix-xejriet. Għandek eh, ovvjament iċ-ċertezza, ir-riskju li qed jiżdied u dawn qed jaċċellera il-feedbacks li aħna diret naraw kemm minn lat ekonomija soċjali u teknoloġika imma qed naraw ukoll dan bejn is-setturi ambjentali u l-inġestu dawn ir-riski kontra livell ta' bidla li ma bħala jfisser li aħna għandna sfidi kbar qoddimna. Għalek aħna rajna illi kienem li jem messagġi u l-nina unek n namonna ma monitoraċ ta' analizi ta' tibdili ta' jisaxur u dimu mux dejjem nużaw l-analizi biex naraw qed jiġri l-lum. Li nippruvaw ndaħlu perspettiva fuq żmien twil fil-fassi tal-politika fuq żmien twil u li nippruvaw naqdu l-approċċi lokali u l-megatrends lokali u naraw illi politika oħra bħal pereżempju il-kummerċ u għajnuna barranija wkoll jintarfu għaddek illi illi lajnuna li jistaw jagħtu biex jgħinu li jkun hemm eh, riżultati pożittivi ambjentali u jnaqsu impatti negattivi. Eh, huwa ċar li aħna għandna bżonn politika ħafna iktar integrata u sofistikata li s setturi kollha. Kif nistgħu naħolqu din in-narrattiva? Naħseb illi jekk taqraw din is-sintesi tara li l-għana u linji li aħna irridu natu aktar informazzjoni naturali rigward ir-riżorsi li diġa qegħdin hemmhekk sors ta' xinu ma l-assetana kif sejrin lura jew jedin sejrin għal-aħjar brabta mal-bidla fil-klima u fejn forsi miex xi ħaġa xira li noqogħdu nispekulaw fuq il-programm tazzjoni li jmiss li jekk għandu xi ħabdan l-istess jew li nafu żguru għal l ġejjieni irrid jorbot ħafna mal-politika oħrajn, il cap il cfp u oħrajn. Jiena nħadd nisħaq fuq żewġ punti. L-ewwel nett għal dak li x'aqsam il-defiċjenza tar-riżorsi li hija l-proġett li qed imexxi bħalissa huwa pionier. Eh, u importanti ħafna xanna norbtu ma l-ideja tal-stocks, eh, tal-capital stocks nazjonali u naraw xet id daħallu xet eh, joħrot mill-pajizi. Naseb l-ideja hija li msejsa fuq il-ħaġa tajba ġifil l-ekosistemi għandhom il-ħila illi jiprovdu rizorsi u jassorbu l-iskart. L-unika mod li aħna nistgħu nistostjenu il-kabbir il kabbir iktar qudiem jgħal nkunu iktar effiċenti fi rigward ta' riżorsi nużaw issa ma nafx hekkux fattur erba' jew fattur 10 hawnhekk involut imma hawnhekk hawn elementi li aħna rridu niflu birreqa fejn il-materjali u riżorsi għall-ekonomija tal-Ewropa nistaw nistaw niġbduhom. U din id dependenza qawwija fuq eh, prodotti ġejjin minn barra tgħidilna li anki l-iktar nidem xettiku rigward l-ambjent ikun jista' jgħidilna li ma jistax ikun jibqgħu tajrinek. Mhux biss li ninġestu dawn ir rizorsi tal-fjuwil, mhux biss li naħu il-provvista mal-forniment, imma kif nistgħu nużaw dawn sfruttaw dan ir rizorsi l-aħjar tagħhom u kemm jista' jkun mod effiċenti. U għalhekk dik li ngħidu biha din l-ekonomija ħadra l-green economy, hemm ħafna tifsiriet tal-kwissjoni tal-green economy li tresqet aħna li qegħdin naraw il-periklu u nħorġu mir-reċessjoni bħala waħda fejn kont ħajkompli għaddej kif kien qed jagħmel qabel u jinjora il-lat tal-ambjent. Imma ħan qegħdin niprovaw hawnhekk li nagħtu linji gwida komprensiva dwar kif din it-triq il-ġdida lejn din il-ħadra, din l-ekonomija ħadra sal-2050 jista eh, jinħadem u jisajġa dotati ġifiri konsistenza li l-management tal-kapital naturali tagħna. Dawn huma fost ħafna elementi eżan naħdmu magħhom bihom. politiki li huma koerenti, li sfruttaw il-temi illi ma jeħlux u ma jkollhomx riżultat negattivi, il-koerenza fil-politika fil-qafas Swisa tal-Unjoni Ewropea huma ġeneralment koerenti. U fuq il-karta kollox jidher sabiħ. Imma diġa qegħdin naraw illi mill-bidu hemm il-konflitti U meta naraw illi dawn jissarfu strumenti, dawn jistgħu jiġu mwetqa fuq livelli differenti u jistgħu jwaslu u jisarfu f'riżultati kompletament differenti. Per eżempju, jek inti ddaħħal il-prezzar fuq l-ilma minnaħa biex sir eh, effiċenti ħafna fil-rizorsi ma mbagħad trid pazzi għal dik l-ilma li jtaddim is-sistema minħabba l-kwantitajiet u l-konċentrazzjoni tal-sostanzi eh, li jinixsu minna ħal-oħra ma jistawx eh, ma jistawx jiġu użati min-nies. U għalhekk dawn huma strumenti li jitantmu għam sew. Kif ħantejbu l-koerenza? Mela, naħseb li bażikament huwa bħal satturi oħrajn fejn il-gvern irid jaħseb eżattament ta' kif qiegħed jimplementom fuq skali differenti ta' governanza livelli differenti fl-ambjent u kif dawn nistgħu naqduhom wieħed mal-ieħor. Iġifieri, il-proċess illi nippruvaw noħol u dan ta fuq livell ta' kull pajjiż importanti ħafna biex bekk ikonna dik l-ajjum ta' informazzjoni biex e, nkunu mbagħad nistgħu nieħdu deċiżjonijiet informati u inkanti intom meta tkunu qegħdin fasslu e, il-politika tagħkom. Għalhekk naħseb li r-rapport nittama Eh, tappella lilkom mhux biss għax hija lista evalwazzjoni tal-sitwazzjoni tal-ambjent madwar l-Ewropa, imma fuq kotikom idea fuq livell ta' skali, livell ta' soġġetti, jaqqat il-livell dinji ma' livell lokali uh, u livell kollha bejnietom. U naħseb ukoll anke fuq l-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu naraw fi snin ġejjin l-improvaw niġġieldu kon l-bidda fil-klima li li nittrataw dawn suġġetti bħal l-ilma, l-arja, l-skart u l-bqija, il-kol jistaw jissar fuq riżultati pozittiv imma fl-aħsar mill-aħħar jiddependi kif aħna naħdmu mal-kollegi wkoll tagħna f'setturi oħrajn għandhom x'maqsmu pal perżempju dawk tal-sajt u dawk tal-agrikoltura u l-bqija. Aħna nkunu qegħdin naħdmu ma' kummissjoni fuq kull tip ta' leġislazzjoni huma jipproponi f'termini ta' eh, effiċjenza ma nittamaw wkoll fi sfonti kbar inkunu nistgħu nagħmlu magħkom biex nippruvaw Nispegaw eżattament xi rridu ngħidu biha din in-narrattiva biex kulħadd ikollu rwol partikolari speċifiku x'jaqdi biex nkun nistgħu naraw fuq livell lokali, fuq livell ta' ċittadini kif ukoll livell dinji u livell Ewropew kulħadd ikun qed jagħti semu kif għandu sabiex naċċertaw illi l-użu ambjentali tar-riżorsi u l-ambjent innifsu jinżamm saħtu u effettiv kemm jista' jkun. Għalhekk nist ta' nirringrazzjak Senjura Ċer, jiena kontenta ħafna eh, lesta li eh, u lesta ninwiġab mistoqsijiet, mistoqsijiet kom. Emmo Claire. Grazzi ħafna, grazie għal dik il-prezentazzjoni ċara ħafna. Naf li ħafna kollegi għandhom xi mistoqsijiet, ċertament. Mela, nixtieq ngħaddi l kelma lil Ġan li huwa l-kuntatt tagħna għall-Aġenzija. Grazzi, President. Grazzi, Signora Megley, dal-prezentazzjoni u rapport favolus li urejtna. Issa qed nieħdu temperatura tal-ambjent fl-Ewropa iżda tieħu temperatura tagħna wkoll għaliex aħna responsabbli għal leġiżlazzjoni ambjentali. Jiena naħseb li l-fat li għedin nimxu fil-direzzjoni tajba hija xaġa tajba għanna nfaħruha u għalhekk l-azzjoni Ewropea hija ta' suċċess. Madana kollu għandi xi punti li nixtieq irressaqlek. Inti fukajt fuq l-implementazzjoni u fuq l-infurzar. U qed tgħid li rridu nħaffu il-proċess ta' implementazzjoni. Dan xi fisser? Ifisser li minnaħa nistaw nillaxkaw f'xi oqsma ta' leġiżlazzjoni u nifukaw fuq l-implementazzjoni u ninfurzar l-ewwel. Jew minnaħa l-oħra dan ifisser ukoll li kieku l-istati membri implementaw l-leġiżlazzjoni hekk kif kellhom jagħmlu mill-bidunet, l-ambjent tagħna kieku jinsab fi stat ħafna ħjar mill-li jinsab bħalissa. Hemm xi kummenti li tista' tagħmel fuq dan? Tini punt li nishtiq irressa huwa dak li qed sejja inti li għandna bżonn namlu xi ħaġa issa nifukaw fuq l-effiċenza tar-riżorsi. Jekk iħarsa lejn dak li tiseħ fis-suq bħalissa tara li kumpaniji qed isiru sostenibbli dejjem u dejjem aktar mhux għaliex għandhom xi raġunijiet altruistiċi iżda għax qed isiru hekk u daqshekk l-iskarsezza tal-rizorsi edha timmina il-mod tal- kif jiproduċu l-prodotti tagħhom, għalek inti tista' tbassar li bħalissa s-suq qed is-swieq qed jaġlu aktar meta mqabbel ma' dinja pubblika, mal-gvern pereżempju. Anki fir-rigward il-konferenzi tal-żnus maquda, naraw li diffiċli noħorġu bil-proposti, mbagħad tara l-soċjetà ta' negozji dawk li għandhom rol mexet jaġdu aktar. Thank you. I'd like to introduce actually my colleague, Jock Martin, who uh, was really instrumental in pulling the whole thing together. And Grazzi, naddi issa il-kelma l-kollega biex ukun jista' jaqsam l-esperjenza tiegħu biex jgħidilna x'qed jiġri fil-pajjiżi u mbagħad naddu għaswieq wara. Ġew jekk jogħġbok. Yes, with respect to the uh, question on implementation, when you... Fir rigward l-implementazzjoni meta tagħti ħarsa lejn l-evalwazzjonijiet estensivi li għamlu 27 stat membru u l-ħames pajjiżi tal-EFTA plus sitt pajjiżi Balkani. ikollok stamp ġenerali interessanti li toħroġ minn dan kollu. Per eżempju, interessanti li nikkonsidraw l-rabta relazzjoni bejn it-titjib fl-implementazzjoni u d-daqs tal-pajis, per eżempju. Għafna drabi tinduna li pajizi li huma azar li għandhom mekanizmi ta' tmexxija tajba jistaw waslu għal aktar implementazzjoni, aktar malajr u aktar mod effiċjenti meta mqabbel ma' pajjiżi b'daqs akbar struttura federali. Imbagħad meta naraw l-istampa tal-Balkani tal-Punent, din hija stampa interessanti ħafna u turina u tgħidilna li bil-kundizzjonijiet adattati u dan jinkludi riżorsi finanzjarji nistgħu nagħmlu ħafna progress u progress malajr. U dan huwa rifless fil affizjonijiet li jittieħdu u anki fil-kapaċità li rapportaw dwar il-progress permezz ta' dawn azzjonijiet manki anki xewqa kbira li l-pajjiżi talmu minn xulxin. Biex ikun hemm proġetti ta' ġemellaġġ u ikunu jistgħu jaqsmu l-aqwa prassi bejnietom. Kemm jista' jkun. Fir-rigward li nħaffu l-proċess, naħseb li huwa interessanti li nagħtu titwila lejn kif nistgħu ħna fuq l reċessjonijiet fi żmien ta' reċessjoni ekonomika l-ambjent ibati meta mqabbel ma' setturi oħrajn u dan ovvjament għandu effett fuq is-setturi l-oħra fil-pajjiżi. Iżda huwa ċar ukoll li fejn tardi jkun hemm integrazzjoni u l-integrazzjoni fil-tramuntana tal-Ewropa hija differenti minn dik tan-nofsinhar tal-Ewropa. Iżda meta sseħħ din integrazzjoni tara li dan jirrifletti fi proċess imħaffif u għalek fi rigward il-mistoqsija tal-inħaffu l-implementazzjoni, l-perspettiva tal-integrazzjoni għandha rwol importanti xtaqdi. Mannix sens li naraw l mistoqsija li l-punt li għamiltu li jekk nillexkaw il-leġizlazzjoni ħajkonna xi u għalhekk aħna konsidrajna permezz għall analiżi tagħna dan il-punt iżda nħossu li minnaħal oħra dak li tassow jixtiequ li ċittadini eh, rridu jkollhom huwa li jkun hemm aktar ċarezza dwar dak li huwa meħtieġ l-implementazzjoni u sa ċertu punt is-semplifikazzjoni ta' dak li huwa meħtieġ. F'ħafna qsma tistgħu taraw li meta jiġu biex ikkonsidraw il-politiki ambientali ma dawk settorjali, l-atturi settorjali ħabtu wiċċhom ħafna drabi minn ħafna ma' ħafna talbiet mill-aġenda tal-politika ambientali u mhux dejjem ċar kif jistgħu jinterpretawhom u mhux dejjem ċar kif jistgħu jimplementaw dawn it-talbiet bl-aktar mod effettiv u l-aktar wieħed li jagħmel sens ekonomikament u finanzjarjament. U għalhekk għandna bżonn nini gwida sabiex inkunu nistgħu ngħinu dan il-proċess ta' implementazzjoni sabiex inkunu nistgħu nħaffuh. Very quickly on the uh, narrative. Malajr malajr fuq in-narrativa il-punt li tqajmet. Taraw il-xejrit globali kbar interessanti ħafna u nixtieq me sommarju. Ir-raġuni li s-swieq industrijali stess qed jaraw dan bħala il-lajt eżistenzjali tagħhom tajdinna xi ħaġa minn dawk l-14 il-grupp ta' materja prima naraw li dawn huma importanti ħafna jasabu f'kundizzjoni kritika hemm ħafna importanza marbuta magħhom iżda il-provista imbagħad hija briskju għallu u għalhekk l-industrija taraf li hemm ftit riżorsi. Għalhekk diġà fl-Ewropa hemm l-arfin li dawn ir rizorsi kritiċi qed ikunu inqas minqas disponibbli u għalhekk hemm dawn il-problemi mal efficienza Iżda jekk naħarsu l-qoddim, hemm donnu sens li aħna qed nagħmlu x-xogħol u nimxin fid-direzzjoni tajba, nżidu l-effiċjenza qed naraw tnaqqis fil-tniġis f'ħafna żoni. Iżda imbagħad irridu ngħidu wkoll il-volum tal-industrija tikber u diffiċli iżomm pass ma dan il-pass. Meta ħaresna mbagħad lejn l-innovazzjoni, lejn il-privattivi, aħna rajna li kien hemm Zida, iżda dan sakemm mbagħad tiġbed linja u qed naraw li l-affarijiet sejrin qed jiżdiedu dan huwa sinjal importanti ħafna u minkejja l-isforzi kollha tagħna nistgħu nsebu f'sitwazzjoni f'dialogu interessanti ta' min qed jagħmel dawn it-trasferimenti teknoloġiċi. U għalhekk naħseb dawn huma sinjali li għandna nqogħdu attenti għalihom. Naħseb li hemm industri li għandhom rwol aktar avvanzat, sar naraw is-soċjetà kemm ħatlaħaq magħhom u għalhekk hija tweġiba parzjali għall mistoqsija tiegħek. Irridu naraw issa kif ħanimxu l qudiem Grazzi ħafna, Chris Davis. Grazzi President, grazzi, Signora Meglade Nħugost meta jkollim dawn id-diskussjonijiet għax dejjem kolli l-opportunità li nistaqsi u nħu biha din l-opportunità. L-ewwel nett. Ir-rapport jgħidilna iva mixin fid-direzzjoni tajbin tajba qed innaqsu l-emissjonijiet b'20% sal-2020 iżda fl-istess ħin qed jgħidilna li ċifri u jirrappreżentaw biss li jem fit-territorju Ewropew u jgħidu li jindikaw li qed nisportaw il-karbonju tagħna, ma ċifru iżda fuq dan. U l-idea tiegħi hija li l-kontribut net tagħna qatt naqis għal biossidu tal-karbonju u għall emissjonijiet ta' tisħin dinji hija xi li ma nafux. Iżda forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan ninsabu fit-direzzjoni tajba l-emissjonijiet sal-2020? Meta nqisu li l-kabbir tal-biossidu tal-żida fil-biossidu tal karbon qed nisportaw għax imkien ieħor. Issa inti qed fir-rapport li kien hemm ħafna tnaqqis fir-rigward l-emissjonijiet u dan ħafna iktar milli meta mqabbel ma' Kyoto. U għalhekk mhux il-każ li nagħtu aktar ħarsa lejn li nħarsu lejn l-HFCs, il-hydrofluorocarbons u li naraw li nistaw nsibu t-tip teknoloġiku permezz ta' sostituzzjoni, eccetera? xem possibilitajiet oħrajn? X'nistgħu nagħmlu? Forsi nistgħu nifukaw aktar fuq affarijiet oħra, speċjalment mir rigward id-diffikultajiet biex ikun hemm bidliet fil-politika tal-enerġija. Issa, fir rigward il-livell tal-baħar qed naraw li qed ikun hemm ta' 3 mm kull sena. U x'hekk. Żewġ mistoqsijiet għalik f'dan ir-rigward. Roger Helmer, wieħed mill-iktar eurosettiċi tagħna tal, skużawni, tal jgħid il-kellim il-settiċi per rigward il-klima, qed jgħid li le, mhux qed jiżdiedu. U nista' ngħid jien stess li ma kienx hemm dan iż-żidiet fil-livell tal-ilma tal-baħar 50 sen ilu, iżda iva, dawn l-affarijiet qed iseħħu. Issa, t-tini mistoqsija. Għala, mux għet naraw evidenza tangibli. Għala minna ħat narawa u mkajjen oħrajn fejdan mux jider t-seħ. U jekk qed iżdied. Kif ħan kampaw bil millimetru jew żewġ millimetru kull seklu li huwa volum enormi. Imbagħad fir-rigward l-implementazzjoni kien hemm punt li l-Istati membri jistgħu jgawdu iktar minn aktar ċarezza, aktar trasparenza u ta' bilħaq. Nistaqsi li EA għamlet rekomendazzjoni speċifika lill kummissjoni dwar il-ħtieġa li fitħejja leġiżlazzjoni għandna bżonn linja gwida minn qabel il leġislazzjoni tiġi pubblikata, iżda ovvjament ikun tajnuna li kieku il-lingwaġġ legali seta' jiġi spjegat lingwaġġ aktar sempliċi. Naf il-mod kif nidibattu hawnhekk, Umbat naraw li l-leġizlazzjoni tinħareċ modi zbaljati jew ħżiena bej stat membru għal ieħor. U l-ni gwidi li nkunu tajna ma jkunux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 li ħajkun utli, ħajkun dokument importanti meta qabel ma' rapporta qabel ukoll. U nista' ngħidilkom li minnaħa tiegħi kien wieħed minn dawn ir-rapporti li aħna referejna għalih fil-kumitat, anke fin-negozjati, u huwa wieħed mill-iktar kodba li jiena nuża fl-uffiċċju tiegħi. Kif kollok bżonn fit xi ħaġa l-ewwel ktib li tuża u għalhekk huwa għodda indispensabbli hawnhekk fil-Parlament. Għandi ftit kommenti u mistoqsijiet għalik. L-għonet, naħseb li huwa importanti ħafna li jintom ifukajtu fuq il-ħtieġa li nintegraw la politika ambientali fuq sma oħra ta' politika. Grazzi għal dan ix-xogħol għaliex din hija xi ħaġa tassow li għandna bżonn nieħdu bis-serjetà fix-xhur snin li ġejjin f'dan il-Parlament u f'dan il-Kumitat permezz tal-perspettivi finanzjari ġodda u riforma tal pac politika agrikola komuni, qed naraw il-perspettivi finanzjari li ġejjin u għalhekk hemm ħafna affarijiet tajbin li nistgħu nagħmlu, iżda għandna bżonn leġiżlazzjoni ambjentali oħra probabbilment, iżda hemm leġiżlazzjonijiet oħra wkoll. U għalhekk intenna dan il-punt. Issa l mistoqsija hija li ma kellix ħin li naqra r-rapport, iżda nixtieq nistaqsik kemm qed tiffoka fuq relazzjoni bejn l-ekonomija, tkabbir ekonomiku u l-leġiżlazzjoni ambjentali. Għaliex bħalma taf, probabbilment, dawn huma suġġetti li niddiskutu ħafna dwarhom f'dawn ix-xogħol fir-rigward il-biodiversità, iżda anke fir-rigward diskussjoni jekk għandniex nżidu l-ambizzjonijiet tagħna fil-politiki ta' tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni Ewropea resqet komunikazzjoni li tajdinna li għanna nżidu l ambizjonijiet tagħna mhux biss għall-ambjent u għall-klima, iżda anke minħabba li tgħin il-kompetittività tagħna. U għalhekk għandek xi kummenti dwar dan u taħsbu li dawn jagħmlu sens, daħaltuhom fir-rapport, tejn il-kompetitività tagħna u kem dawn kemm kem jorjorbtu mal-suq. Mal ehm, Imbagħad it-tieni parti tal-mistoqsija x'ingħidu dwar ir-relazzjoni fuq il-spejjeż sal soċjetà meta marbuta mal-prevenzjoni u mal-implementazzjoni. Din hija parti mir-reviżjoni stern u anki naħseb li dawn huma affarijiet li għandkom tqisu wkoll, grazzi. Merci, Karl. Grazzi, Karl. Grazzi, grazzi tal-li ġejt. U xaġa tajba li qiegħda fostna. Malajr, malajr ħat tajt ħarsa lejn ir-rapport u ħan għajjem punti oħrajn li mux tibdil fil-klima. Il-kimiki, per eżempju, għet nara xejrit tendenza kemm fil-rigward CMRs, sustanzi tossiċi u sustanzi oħrajn dawn kollha jiżdiedu. Qed titkellem dwar il-possibilità li nagħmlu decoupling ta' dawn mal minn mal-tkabbir. Hemm din il-possibilità. U għalhekk x'tħoss eh, li huwa meħtieġ bħala leġiżlazzjoni għal kimiki biex tassew naslu għal decoupling. Għaliex bizzida fl-arfin, par per eżempju sustanzi li jamlu xkil fuq l-ormoni. Naraw tendenza differenti jemmek. U għalek xinu ma l-kommenti tijak dwar dan, kx nistaw namlu fil-qasam kimiku li għadna ma minnix għalissa. Mbat fuq il-biodiversita, Iva, għamilna impenji ġodda f'Nagoya, iżda hemm kwistjonijiet marbuta mal-użu tal-art, pal per eżempju il- il l-bdiewa u l-liqi hemm tendenzi differenti. U għalhekk nistgħu nagħmlu aktar għax naħseb li l-leġiżlazzjoni eżistenti mhix biżejjed. Imbagħad fuq tibdil fil-klima l-aħħar punt tiegħi. Naħseb li l-kwistjoni reali hija dwar decoupling. U naħseb li hija diffiċli aktar issa kellek skeda tabella hawn fil-rapport ċirku li għajdinna l-percentwali differenti għas setturi differenti u tnaqis li kienem u għal komposti volatili dawn zidu u ma oqsma fejn aħna ma konniex ta' suċess jew le. Issa bħalissa għanna isma zar tal-emissjonijiet, problemi ma' trasport, mbatt dawn mux imdaħlin fil-kalkoli tal per eżempju l-bahar u l-ajru u anke jekk imbidlu l-użu tal-faham mal-gas din hija xi ħaġa tajba vantaġġuża li nistgħu nużaw. Iżda huma inqas mill-medja u għalhekk huma żewġ aspetti diffiċli ħafna li rridu nkomplu naħdmu u dawn huma l-istess aspetti fejn hemm aktar minn 50% tal-emissjonijiet u għalhekk hawn inħoss li dawn huma diffiċli ħafna li titrattom fir rigward titkabbir meta mqablin ma' aspetti oħra. U għalhekk Nistaqsi jekk jistgħux konna diskussjoni fil ġejjini jew forsi tistgħu tipproduċu rapport fuq ir-rabtiet sistemiċi bejn pereżempju dak li nsib fil-qasam tar-riċerka li huwa interessanti ħafna huwa il-ħin ta' ħidma u l-emissjonijiet. Hemm studji li jgħudu rapparijiet interessanti ħafna. Waħda hija li jekk l-Unjoni Ewropea taħdem l-istess sigħat bħal ta' ħidma bħal ma tagħmel l-Istati Uniti, ikun hemm żieda ta' 31% fl-emissjonijiet tagħna. U għalhekk kif nistgħu nħabtu wisna ma' dan? Il-leġiżlazzjoni mhux ambjentali għandha impatt fuq l-ambjent xorta waħda u għalhekk din hija kwistjoni importanti. Iżda miex għada ma ġietx studjata għad teħi ta' deċiżjonijiet fuq il-livell politiku. U għalhekk dak huwa qasam fejn nixtieq nara jekk u taħdmu aktar għaliex fit-tejbil tagħkom rigward it-kabbir l efficienza ta' rizorsi, għed tajt li huwa progress iżda du progress li għadu ma kisibx għalissa. U għalhekk hija mistoqsija kbira fuq it-tibdil fil-klima. Madame Maglade, si vous voulez bien répondre à ces trois premières questions. Puis... Signora Maglade, Tixtieq twieġeb għal dawn domandi u mbagħad komplu bitlet domandi oħra. Chris, dejjem tistaqsi mistoqsijiet diffiċli ħafna u kważi qatt ma jkolli tweġiba għalihom. Iżda iva identifikajna l-kontribut net tal-Ewropa u rajna li esportajna l-emissjonijiet huma sem ta' dak li aħna nħossu li ifisser li rritu kunem ħafna accounting li rritu seħ ma jkunx tajja fix-xogħol tagħna kieku aħna mhux dan qed nagħmluh diġà. Qed naħdmu fuq u għizda ma nistax ngħidlek illum li l-kontribut globali huwa zero. Qed naraw flus fil-kummerċ u anke fil-linji ta' produzzjoni u jekk ikollok talba speċifika nkunu nistgħu intu lower proxy ta' kif kif huma l-affarijiet dwar il-karbonju u kif ħanrexxu l-affarijiet il-qudiem fuq iż-żieda fil level tal-baħar. Iva, naħseb li jekk ikun hemm talba speċifika nkun nistgħu iġbuk. Tapplika mal-effiċjenza tal-enerġija u anke fir-rigward ir resorsi l-materja prima u r-riċiklar. U għalhekk nkun nistgħu naraw l-affarijiet mal-Eurostat, mal-ICD u mal-ċifri nkun nistgħu Issa, Jiena zort pajjiżi postijiet fejn jista' jkollok arar, jista' jkollok zidit tal-ilma u hemm ukoll intrużjoni fejn hemm żieda tal-ilma minħabba l-angolu ta' kif qed jidlew l-affarijiet fl-Iskozja, per eżempju, huwa reġun tan-nofs biex ngħidu hekk, iżda l-affarijiet qed ixeqilbu hemm pajjiżi fejn iktar żidiet speċjalment lejn ix-xatt tal-baħar u ovvjament dan iwassal għal maltembati ta' fil-baħar u l-affarijiet qed ikomplu jmorru għall-ar. Iżda ħafna drabi qed ikun hemm e, ikun hemm l-ilma mielaħ tal-baħar li qed jidħol fil-ilma tal-pjan u għalhekk huma affarijiet importanti. Issa rridu naraw xi ħaġa dwar l-inġenjerija kif nistgħu nittrattaw b'din il-problema iżda qed nimxu l-qoddim. Qed niproduċu parti mill-programmazzjoni tagħna għal adattament biex ikun hemm mapping u din hija waħda mill-kriterji li ħandaħlu. Hemm evidenza mill-monitoraġġ tal-livell tal-baħar għaliex hemm netwerk madwar id-dinja iżda aħna qed nużaw ukoll dawk li hemm fil-portijiet Ewropej għalhekk għandna dejta tajba li tista' tina tbassir tajjeb ħafna fuq dan. Iżda kollox jiddependi dwar l-espansjoni, u għalek dan jiddependi fuq kemm aħna kapaċi innaqsu il-GHGs, il-gassijiet tal-effett serra. Se fi rigward l-implementazzjoni ħajitkellem il-kollega, iżda issa li qed naħdem u nisimgħa lilkom il-rapporters, aħna xorta waħda nħossu li hemm nuqqas ta' involviment ta' kif ħankejlu l-progress la darba jkollok il-leġizlazzjoni fil seħ Palissa qed inqisu l-indikaturi kollha tagħna għandna triq imwettija issa qed nippruvaw u din is-sintesi. Iżda dak li tara huwa li ksibna ħafna arfin, ħafna informazzjoni madwar l-indikaturi formali li huma meħtieġa, iżda ħafna drabi ma jgħdux il-għan għal biex iwieġbu l-mistoqsijiet li aħna u intom tixtiequ tweġibi tal-jom u għalhekk għall efficienza ta' rizorsi naħseb li jekk naslu hija opportunità biex naraw x'tassew xiridu nkejlu. U aħna proponejna u nixtieq la postakom li ikun hemm sistema ta' kontabilità li tkun aħjar u semmejta qabel biex bekk ġenwinament nistgħu nitkellmu dwar skala daqs u l-kwalità tal-assej, l-art, l-ilma u anke l-biodiversità u bekk ikun sistema ta' kif inkejlu l-impatti fuq dawn ir-riżorsi kemm jekk nagħmluha permezz tal-proċess tal-Eurostat jew inkella nittamaw li nirċivuha permezz tal-approċċ statistiku tal-ġinus maquda fuq il-kontabilità ambjentali. Aħna nistgħu neħu dawn l-affarijiet iżda bżonn appoġġ politiku mal-komunità tal-istatistika u l-komunità ambjentali rridu nsaħħu dan ir-rapportaġġ u nagħmluh aktar trasparenti. Iżda se ngħaddi l-kelma lil ġok tal-waqt. Issa firigward rigward l-ekonomija u l-kompetittività aħna qed nidħlu fid-diskussjoni tal-lilin mill-GDP u hemm modi kif aħna nistgħu nħaffu dawn l-affarijiet u hemm set ta' indikaturi li qed jippruvaw jieħdu kejl tal-diskussjoni tal-GDP u dan għandu jtejjeb ukoll l-effettività u l-leġislazzjoni ambientali. Aħna nitkellmu ma' netwerk ta' aġenziji ta' protezzjoni ambientali, hemm sensiela ta' analiżi li għadhom ma ġewx ippubblikati minn għax hija importanti għall-Ministeri biex naraw kif kemm tiswa li timplementa kemm spejjeż relatati, eċċetera. U biex intikom stampa ta' malajr kollok l-investiment minnaħa unbat l kizbit ta' l-kwalità li jibdow imajnaw. Għalek, mill-feedback li għanna, nafu li jemma aktar affarijiet li rridu namlu fin setturi oħrajn, jek tassaw rridu investiment fl-implementazzjoni u fit-titjib, biex bekk ikollok aktar effett fuq il-kwalità. U Huwa ċar li l impitt mill-bidja, pal per eżempju l-ħamrija, l-bex, il-pestiċidi, l-affarijiet li nisu, eccetera, ikollhom effetti sekondarju. Għalhekk naħseb li nistgħu nixtarru ħafna ċifri interessanti sabiex nitkellmu anki dwar l-aspett tal ilien mill-GDP li jorbot l-attività ekonomika ma' din l-effettività ta' kemm hija viabli finanzjarjament din il-ħaġa. Aħna mod konsistenti mħasbin li la darba li konna r li hija importanti ħafna u la darba konna sustanzi ta' priorità li jitlu fid dokumenti tagħna il-kimiki qed jitnixxu fl-ambjent mod fenomenali u nafu li dawn hemm mod kif nisaw nkejluhom u għalhekk qed naraw affarijiet li waslu għal kanċer, qed naraw farmaceutika u mediċini li qed jaslu fl-ilmijiet tagħna fil-modijiet tal-ilma u jekk indaħlu prezzar aħjar fil-effiċjenza tagħna dan ifisser li nkunu nistgħu nġelu l-imbottaw din il-kwistjoni. Nafu li għamet nixijiet fl-ilma, iżda ovvjament dan ifisser li titnixxi l-iktar ilma sabiex bekk kunem hemm dilution. U Issa naraw l-impatt ambjentali jekk hux se nkollna kontribut lill-ambjent. U għalhekk mhux tant li nagħmlu miri jew limiti għal ċertu kimiki iżda nirdu nimbutaw għal eh, xjenza kimika li tħares l-ambjent u kif dan nistgħu nwadnuh fil-prattika. Għan eżempju minn pajjiżi per pereżempju Svezja fejn il-tobba ikollhom alternattivi b'tegon ambjentali u jekk ma jarawx impatt ambjentali jew impatt mediku għall-effiċjenza jiġu mitluba li jużaw dik il-forma li hija inqas eh, ta' effett ambientali, ta' ħsar ambientali, u għalhekk naħseb li nistgħu nagħmlu aktar permezz ta' dan. Nilqa' il-fat li jkunna aktar diskussjoni fil-ġejjeni biex intejbu l-kimiki jew diskussjoni x'leżlislazzjoni hija meħtieġa. Fl-aħħar fuq id-decoupling fir-rigward il-GHGs, jekk naraw it-trasport wieħed mill-loqsma kritiċi għandha staqsamma mal-pjanar strateġiku tal-industrija tal-linja tal-ferrovija u naħseb li jekk irridu nħarsu lejn 2050 fejn l lajn tal-kombustibli ġin mill-fossili ma nkunux għandu dependu fuqhom, iżda il-forum l-oħra ta' trasport minn tal-inqas għamlu tranzizjoni nittamaw għal biofuels jew li jaħdmu bl-elettriku imma mhux sors indefinit, kif ħanaraw li jkun hemm għall-infrastruttura hemm ħafna spazju li nistgħu ndaħlu anke bħalma minna fl-avjazzjoni bis-Caesar u l-ispazjar tal-ajruplani, l-infrastruttura kif nista' ngħid għandha użu importanti u wiesa fl-Ewropa. Tfassal linji tal-ferroviji iżda ħajkollok effett fuq il-biodiversità, fuq il-ħamrija, fuq affarijiet oħra. U għalhekk naħseb xejn mhuwa eżentat mill-focus tal-ambjent biex ngħidu hekk jider kem jider nadif illum jekk poġija fl-istess kefa ma l-oħrajn, forsi laqqas il-linji tal-ferrovija ma nużaw b'effiċenza u għalhekk hija importanti biex naslu għad decoupling għandna bżonn narmu l-affarijiet li għalissa nistgħu nqisu bħala indispensabbli. Jek ti permettu li jissa biex naddi għal kollega tijaj biex ikompli jirrispondi ju. If I could add just on the chemicals point. Uh, tippermettu li dwar il kimiċ il-punti tal-kimiċi, il-rapport li għamilna dwar il-farmaceutiċi u l-ambjent f'termini leġislattivi irnexxinna biex nimmaniġjaw dawk il-farmaceutiċi billi naraw illi daw jitneħħew mix-xena anke jekk tippermettu li dawk li jiġu permezz ta' toilet għandek il-livell ta' trattament permess ta' dawn l-impjanti ta' trattament li ma jkunux jistaw jaqbdu il-farmaceutiċi daw jibqgħu fil-korsi tal-ilma. Kien hemm għal għandu ipatti għal din tip tal-infrastruttura min jagħmel tajjeb. Dwar il-punt ta' simplifikazzjoni, id-diskussjoni vera u dan huwa b'segwitu mal-punt ta' Jackie dwar l PA, in network of Protection Agencies, li qed jiġri u li dawn l-atturi settorali għedin jaħdmu fl-imkien u l PAs għedin jiprovaw jinnexxilhom kif għandhom jinterpretaw il-ħidma taħħom bat għandek l-sfida l-oħra għall-atturi settorjali li mhumiex verament esperti u li għandhom ikunu responsabli għall-implementazzjoni. Il-netwerk ta' CPA fil-fatt jagħti ċertu possibiltajiet biex nibnu fuq dak li sar madwar 20 sena ilu u jkomplu bid-diskussjonijiet tal-Ministri tal-Ambjent fil-proċessi differenti ta' li għanna. Grazzi, nistaw inkomplu ġudit jak joġbok. Grazzi Signora President, grazie Signora tal-li ġejt fostna. Issa, jekk qed inħares malajr malajr lejn ir-rapport, lejn il-gwida, inti qed issemmi li għandna bżonn partiċipazzjoni aħjar mill-nies Ewropej biex inżommu risorsi tagħna u s-sistemi legali u ovvjament rridu noħolqu e, eh, soluzzjoniet innovativi u ġodda jinnaqbe kompletament. Sempliċiment li eh, li nara huwa aħna nħassu l-innovazzjoni ġeneralment bħala soluzzjoni teknika għal problemi l-iktar gbar, dawk l-sfidi l-iktar eċitanti li għanna. U kif għal kollega tijaj, diġa, għanna bżon tibdila fil-mod kif nejxu, fil-manjeri biex najtek. U l-xena politika mis solvi kollox. Taħseb li għanna indawru l-politika tana unaddu għal mod kif nistow namlu tibdil fil-mod kif nejxu biex forsi anka mux nibdlu il-ħinijiet tax xogħol imma nibdlu l-mod kif jgħixu ċ-ċittadini tagħna għal preservazzjoni ta' riżorsi tagħna. Illa lix dan dejjem huwa l-mod kif l-informazzjoni ma taħdimx, aħna għandna bżonn mod differenti biex, biex niksbu l-attenzjoni tan-nies tagħna u biex inħagġuhom biex jibdlu il-mod kif jgħixu u forsi x-soluzzjoni jistgħu joħorġu. Grazzi mistoqsija oħra. Grazzi ħafna. Anka jien nixtieq eh, nagħti merħba lis-Sinjura McLeod. Naf li għada smieħ dwar tibdil, suġġetta tibdil fil-klima. Allura, għadni kem ġej minn diskussjoni, organizzazzjoni mill-buro ambientali, riformulazzjoni tal-kap. Dan il-formulazzjoni ta' dal-kap se tkun opportunità kbira biex nintroduċu il-ħlasijiet neċessarji f'daw is-servizzi li huma fil-qalba ta' diskussjonijiet. Ħaġa li verament nistgħu naħsbu fuqha huwa il-bażi benefiċjali. Dan jista' jfisser li xi reġjuni fl-Ewropa postijiet urbani fl-bliet ikollhom eh, ħlasijiet biex eh, ipattu għal eh, postijiet iktar fil-kampanja. Nixtieq insaqsi jekk aħna ikonniex l-informazzjoni neċessarja biex nibdew sistema bħal din. U jekk le, x'għandu jsir? Grazzi, il-mistoqsija li jmiss. Bassekut. Grazzi, Signora President u Sinjura McLeod, tal-prezenza tijak illi jena jiddispeċini illi ma, illi ma konċaw għalija għax ġejt tart. U zguli kienet prezentazzjoni eccellenti. Issa, l-istat tal-ambjent, ovvjament, inti preparata l-ideat ġodda u naraw x'nistgħu sak fejn nistgħu naslu. Dan ir-rapport huwa biċċa ħidma kbira, biċċa xogħol kbira dwar biex jagħtina idea tal-istat tal-affarijiet u kif għandhom isiru l-affarijiet tal-futur. Ovvjament issa li rridu nagħmlu għalli noħolqu il-rabta għal politiki li għedin nipreparaw għalijom fl-Europa u hemm ħafna politiki li ġejjin għalina għal qudiemna u naħseb intom li jgħi tista' tgħinna biex għatfassil ta' ċerti politiki. Dwar il-riformazzjoni tal-kep, jina mniex qed nistenna fuq informazzjoni fuq kif intejbu partijiet tal-kep, imma dwar is-sostenibilità tal-produzzjoni tal-ikel din hija waħda mill-miri kruċjali tal-kep ġdid tagħna speċjalment is-sostenibilità tal-produzzjoni tal-ikel. Din hija l-kwistjoni eh, li hija fil-qalba tas-suġġett biex bekk intom tejnuna biex il-politika tal keb tkun iktar korretta. Unbad dwar politiki ta' koezjoni, anka munnek għandek dawn it-tip ta' politiki ta' koezjoni fl-Europa ħajinbidlu xiftit ma ħajkunem il-kwistjoni dwar xnifmu bieħ zvilup reġjonali u fejt titħol il-klima f'dan l zvilup reġjonali anka unnek fuq retorika naqblu imma xnifmu bija eżatt meta ħna din impoġġu f'postu il-mainstreaming tal-klima f'dawn il-politiki. Dan huwa x-xogħol li fih li jgħid tista' tkun tajnuna kbir anke l-politiki dwar ir-riċerka anke hawnhekk għandna niddiskutu eh, eh, ħafna qafasijiet ġodda immanka l-effiċenza fl-użu ta' risorsi imma xirridu nifmu bija eżatt dan it-terminu u xħajkun ir-rwol tal-Ewropa unek f'da suġġett. fi għanna bżon iktar riċerka immirata, iffukata biex nwieġbu għal mistoqsijiet li jedin nitħabtu fuqhom bħalissa u li jgħid tista' tkun strumentali ħafna biex tgħin menu biex il-Kummissjoni tkun iktar koerenti. Għada, se jkun hemm komunikazzjoni dwar il-materji prima, materja prima, din l-abbozz bħalissa qed jiffoka fuq kif dan il-materja prima jidħol fil-kontinent tagħna, jiġifier din rapport ġeopolitiku. Mbagħad għandna e, l-effiċenza fl-użu mill-ġdid, imma għandu jkun hemm rabta bejn dawn is-suċċetti differenti, ma naħsibx li ħajkun hemm ħafna, mbagħad biex nagħti eżempju fejn jista' jkollna koerenza F'Settembru l-Kummissjoni se tiġi eh, b'komunikazzjoni dwar il-biodiversità anki jaw il-biomassa jew waħda mir rizorsi importanti. Xnif, issa xnifmu bija l-effiċenza tajba tal-użu tal-biomassa. Tista' tuża għall-ikel, tista' tuża għall-injam, għall-enerġija, imma f'dan istadju aħna qed ikonna bismiri ċari fuq l-enerġija illi huwa l-iktar mod ineffiċenti kif inti tuża l-biomassa. Għallek inti tħares biss minn dal-produzzjoni totali x'qegħdin nagħmlu bih il-biomassa li hija hawnhekk tista' tgħinna għax għandek l-effiċjenza fil-użu mill-ġdid, l-użu tal-materja prima, eċetra fl-aħħar Jina kontent ħafna li inti daħalt kapitlu globali f'dar rapport imma li mhux ċar ħafna sissa huwa l-impatt ta' daw il-politiki Ewropej fuq pajjiżi terzi. Huwa msemmi ftit ftit imma din nitkellmu fuq tibdil fil-politiki imma jekk tara fil jekk inti tħares lejn l-istudji tal-impatt tara x'inhuma l-effetti tal-politik li qegħdin namlu fuq daw il-pajjiżi terzi qed nitkellmu fuq emissjonijiet biodiversità naħseb hawnhekk ukoll li jgħid tista' tkun strumentali li tgħin lill-politikanti biex nieħdu deċiżjonijiet u soluzzjonijiet illi xi kultant aħna stess bħala politikanti ninsew jew ninjoraw. Dawn huma l-idejat li jiena ġewni meta jinkontet qed nagħti ħarsa u naqra dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi Signora Migrejt, forsi tista' twieġeb għal dawk it-tlet mistoqsijiet. Jekk joġbok. Mistoqsijiet tajbi u interessanti, imma ħan nipprova nkun preċiża ħafna li qed naraw fil-behavioral change ta' dad diskussjoni punt speċifiku li jwassal ukoll dwar mistoqsija ta' Carlos dwar il-ħin tax-xogħol Dan huwa apprezzament li qegħdin turaw fil-dwar qalba ta' dar rapport. Aħna rridu naħdmu ħafna fuq fejn iċ-ċittadini jistgħu jaħdmu manfushom, jgħinu lilhom infushom, mod, modi kif nistgħu norganizzaw l-istituzzjonijiet tal-mobilità, tax-xogħol tagħhom, eċċetera imma għandna wkoll koll lokali li jridu jifmu per eżempju xini mobilità u għamilna xi xogħol li juru juri b'mod komprensiv ħafna li n-nies jixtiequ jaħsbu fuq tibdil għas soluzzjonijiet ta' mobilità imma e, ma jridux jagħmlu kompromess fuq pereżempju vaganzi twal. U di tatina bit miftuħ biex, biex naħsbu fuq soluzzjonijiet iktar intelligenti ta' mobilità allura permessa ta' sett Il-diskussjoni settorali żgur li hemm tweġiba immedjata u lokali bħal per, għal per eżempju amministrazzjoniet lokali fost ċittadini u manfuzom illi jistaw jixpronaw u jibdew dan it-tibdil fil-mod kif ngħixu. Issa natik eżempju dwar id-Danimarka meta kienet qed tagħti it-tweġiba dwar tibdil fil-klima li, li jkun bla fost dwar enerġija bla fossili li tittara huwa serje ta' politiki li bil-mod il-mod jgħidu l-lom jgħinu l-lom l xurxin u li mux joħolqu nuqqas ta' stabilta. Mela passi zar u mux passi kbar. U hemm il-periklu naħseb meta nisimgħu fuq xi diskussjoni dwar trasport u l-enerġija, il-kombinazzjoni ta' pereżempju prezzijiet ħaj waslu għal tibdil e, kbir u ta' malajr f'dak li għandu xaqsam mal-mod kif tintuża l-enerġija. U għalhekk koerenza fil-politiki hija importanti illi aħna nillistjaw dan it-tibdil sistematiku. Allura xogħol li għandu jsir u ħaniġi għad diskussjoni dwar riforma tal-kep, sigurtà flikel, użu tal-art, ecc. Hawnhekk hawn opportunità kbira fil-formulazzjoni tal fil-riforma tal-kep għax li għedin niprofaw naslu għalija huwa illi konna sostenibilità tajba ħafna fil-produzzjoni tal-ikel li kellu fiċ-ċentru ta' daw id-diskussjoni tagħna. Allura hekk torbod dan ma jekk nistgħux nużaw l-art ta' produzzjoni ta' l-liqi b'mod aħjar, u għal mod kif nistaw nużaw il-biodiversità għall-ikel dan jista' jkun mod tajjeb biex inti taħdem għal riforma tal-kep. Tittara per eżempju l-bdiewa minn fej iġibu u kif iġibu tħul tagħhom il-prezzijiet. Iġifieri bdiewa li jistaw ikollhom l-liqi tagħhom u jaħdhom viċin il-bliet. U allura tikkomparax ma dawk il-bdiewa li ma tantx għandhom aċċess mas-suq tagħhom li jkunu allura li jaħdmu iktar il-bot mill-bliet. U għawnek għaw jisu differenza bej lażla 2 u 3 per eżempju. Jekk ikollok nivana f'numru 3, aħna ma rridux nintervjenu fuq l-entitajiet speċifiċi f'dak għandu xisam madħul, ma rridu nagħmlu li nagħtu provi, prova kwantitativa fe dwar fejn għandna nagħmlu dispożizzjoni tal-pjanar speċjali biex nużu nużaw aħjar, anzi mill-aħjar li nistgħu l-eli li u l-artijiet li għandna tal-produzzjoni. U dan u b'mod komprensiv kif nisom naslu għal soluzzjoni u anka naħseb illi indaħlu mbagħad il-kwistjoni tal-ilma u min jibbenefika minn daw ir-riżorsi. Din hija sempliċement idea li diġà għandna. Umbat għanna u koll l-idea tal-biomassa fis settur tal-enerġija, għax il-biomassa tittil għanda rwol taħħa, imma eh, għada jisa xaħġa konsidrata li għanda territorju appostalija. U allura kemm gvernit nazzjonali kif ukoll gvernit lokali jistgħu ikollhom parti fiha. Issa għal kollega tiegħi biex wieġeb dwar min ħajpatti għal dat tibdil u tweġibiet ekonomiċi meta nkun nitnasbu għal futur. Grazzi. Grazzi. Yeah. Sorry, I, uh... Is you can see that. Yes, you want to speak? quick on the Okay, okay, you, sorry. In our um, accounting work, fi xol ta' kontabilta tagħna edin nistudjaw zewċ kwistjoni dwar l mistoqsija tiegħek l-ewwel hija l-impatt tal-politiki tal-Unjoni Ewropea ma' partijiet terzi, ma' pajjiżi terzi. Xini embedded land fil-144 prodotti agrikoli liktar mhumiex proċessati, allura għandek il-perspettiva tal-użu tal-art u tweġiba hija illi id-dipendenza net hija ta' 1.6 biljun ettari ta' art Skużani, qed jiskuża ruħu l-kellim, 1.6 miljuni, mhux biljuni. Imma dan allura jekk indaħluhom fl-accounts monetarji, tiftaħ allura il-mistoqsija dwar li għedin nibqaw inserħu ruħ f'daw il-reġuni fuq din il-footprint. U l-modell li joħroġ mill-Istati Uniti ma jidħolx fi dialogu li għanna fl-Unjoni Ewropea biex aħna jkollna il-kapacità ta' accounting tagħna stess Issa f'dak għandu jista' semma accounting, għanna nistennew id-delivery fit xarej li ġejjin dak li ngħidulu il-27 EU Output Table illi tagħti ċerti eh, riżultati bħal eh, eh, bħal il-Euro Barometer un bat hemm possibilitajiet interessanti biex nħarsu lejn il-benefiċċji mill-użu għax fil- GDP, is-setturi primari tal-agrikolturi, e, sajt u forestrija huma 3% tat-total ta' 27 pajjiż. Imma e, interessanti huwa min juża dawn l-agrikoltura sajt fil-proċessar, fis-settur tar-retail għax Unbat ikollok stamp iktar kbir wiesa tal-benefiċċji għall-ekonomija Aħna minna xi xogħol esploratorju li jurina li il-benefiċċju ma tliet darbit iktar minn dawk ir rekordjati fil-GDP. Jiena personalment bħala accountant inħoss li eh, huwa maħniex qegħdin eh, nagħtu l-istampa kollha kemm hi. Għax din hija kwistjoni wkoll tal-katina ekonomika Madame McAvan, maintenant c'est vraiment à vous. Iktar mistoqsijiet, eh, jina ġejt fin-nofs tal-laqa sempliċement biex ngħid il-leġiżlazzjoni tal-farmaceutika li ftemna fuqha f'Settembru titlobna biex nagħmlu rapport u naħdmu ma' din l-Aġenzija tal-Ambjent edha nfittex it-test fuq il-mobile tiegħi għal deadline għal dawk li jridu jkunu jafu ħajkun hemm rapport importanti mill-Kummissjoni u suppost għandi eh, nikteb il-Kummissjoni naraw x'se jagħmlu fuq għadin. U x-xogħol hemm li għandu jsir. Għanna namlu, żgur li dan għax għandna bażi legali fuq. Grazzi ħafna Vittorio. Grazzi, signora President, u grazzi li Sinjura Direttriċi jina xtaqt nibda mill-aċċen inti għamilt fuq il-politika ġdid, fuq il-CAP ġdida, u li għanda post importanti ħafna f'dak li għandu xaqsam mal-ġid mal komuni ġifri l-agrikoltura tkun tista' tassigura f'dak għandu x'jaqsam ma' servizz ambjentali, speċjalment jiena ħadd peċir nisimak tajt fuq il-żamma fuq il-konservazzjoni tal-art u li allura sfortunatament hemm battalja il-ġdinja mizmuma minn numru ta' pajjiżi. Issa jien nemmen li dan hawnhekk mhuwiex sostenibbli il għaliex l-art hija risorsa eh, limitata. Avolja ja fissa għanda implikazzjonijiet fuq livell globali illi għanna nżomu f'moħħna. f'moħna. U għallura Dawn l-implikazzjoniet jiġustifikaw u jitolbu politika ta', ta protezzjoni tal-art. Umbat f'dak li għandu xaqsam ma l-sfidi ġodda illi huma li ġejjin minħabba tibdil fil-klima u allura minn xita iktar qawwija. Allura l-adattament li għandu jisir f'kull parti tat-territorju tagħna għanda tilqa l-sfidi tagħna, jiġifieri il-kapaċità li aħna inżommu u nsalvaw l-ilma kull fej tagħmel ix-xita b'tali mod illi aħna il-faldi akwiferi inżommuhom inżommuhom e, mimlijin u nieħdu ħsiebhom. U allura dinja hemm il-ħtieġa li aħna mmorru fuq il-territorju nagħmlu manutenzjoni u l-kura li hemm bżonn manka li nisfruttaw l-enerġija kollha li tkun li tkun tista' terġa' tiġi mġedda. U b'mod dan għandu x'jaqsam b'mod partikolari mal-art u r residwi agrikoli. Rrid infakkarkom ukoll fil- fit-tnixxijiet tal-foresti fil-boskijiet għax aħna għandna e, e, kull ma jmur ikun miktar e, ċans li jkun hemm nirien ta' daw il-foresti. U anka l-biomassa tidħol f'da suġġett u skont jien għandna bżonn nazzjoni organizzata fejn il-ġabra tal-biomassa għandha tkun risorsa importanti u li tkun ta' kontribut importanti ħafna għall-affettabilità ta' tibdil klimatiku. Rridu namlu din is-sistema ta' ġabra u trattament tal-biomassa is-sistema ta' manutenzjoni ta' nixjiet tal-ilma u minn fejja l-ilma U allura nisfruttaw il-postijiet kollha minn fejn jinġabar l-ilma, il-pompi tal-ilma, u minn fejn jgħaddi l-ilma, għandhom eh, jibdi għandhom jħedġuna biex aħna nieħdu ħsieb it territorju l-art eh, b'mod kontinwu. U nħoss allura din hija ħaġa importanti ħafna u dawn kollha huma diġà ġi suġġerit fir-rapport illi jiena apprezzajt ħafna u ovvjament għad irrid inkompli naqra. Grazzi ħafna. Si Vittorio Professor Skulos. Grazzi Vittorio. Issa l-professur Skulios għal-mistoqsija li jmiss. Thank you very much. Uh... Madam Chairman. Grazzi ħafna, Sinjura President, u nixtieq nirringrazzjak ta' din l-istedina biex tejnuna din il-laqa ovvjament mhux biex impoġġu mistoqsijiet imma biex ninformaw bħala rappreżentanta tal-bord u jien qed hawnhekk mal-kollega tiegħi Sur Hosbik. Għandi l-privileġġ illi nip li nirrappreżentak sa mill-ħolqien ta' din l-aġenzija u jkolli ngħid dan ir-rapport partikolari mhuwiex daqshekk ottimista fis-sens li jagħti aħbarijiet tajba Lawa, jiswet laqqa sabja, jiet fil-nofs, jiet fil-gris tas soltu, għandek ħafna l-wien ta' gris. Għandek mużajk. Dak li huwa ġdid u għanna nsemmuh speċjalment għal-Parlament hija natura tar-rapport minnu nnifsu. Aħna bdejna b'rapporti li jagħtu l-istampa kif inhi b'ċerti spjegazzjonijiet, nimxu lejn analiżi u sintesi u issa għanna evalwazzjoni fejn qegħdin nippruvaw mhux biss nifmu il-fenomeni ta' sintomi imma xinu ma' l-kawzi prinċipali u din hija l-ewwel eh, prova li jsir dan. Irridu naraw kemm se morru l-bot bil-mezzi li għandha f'idea l-aġenzija. Jiena tinsemmi dan għax is-suċċess tal-Aġenzija u r-rapport tajjeb mandomx ikunu trabok. Jiena tinħoss from minn mid-diskussjoni li qed nisma madwari illi aħna nistgħu insaqsu lill-aġenzija ħaf wis affarijiet fl-istess ħin aħna qegħdin insaqsuha biex biex tigwidana għal politiki li jisiru hawnhekk fil-istituzzjoni biex tirrispondi lil kommissjoni fuq politika li xi kultant kif diġà ntqal mhux neċessarjament jagħmlu sens, fl-istess ħin jigwidaw il-pajjiżi fl-implementazzjoni ta' daw il-politiki u u dinja biċċa ħidma biċċa uġieħ ta' ras enormi. U l-Aġenzija dan edha tagħmlu billi tipprova tibbilanċa li l-annifisa bej dawn it-tnej. Irridu nżommu u dimajnejna fil-gwida ta' xol futur tal-Aġenzija kif ukoll l-analizi li għedin indaħlu minkejja l-bazi eccellenti li għandna dawn huma aġenziji għal protezzjoni tal-ambjent dawn huma l-bażijiet li għandna sa mixjin lejn qasam fejn iridu nisselfu elementi għal dawn l-organizzazzjoni tu u istituzzjoni u kellna suċċess f'dan. Issa il dal-moment huwa importanti ħafna l-Parlament li jagħti l-mezzi imma fl-istess ħin jagħti l-mandat b'mod ċar għax edin nitolbu l-organizzazzjoniet biex jatuna statistika biex jamlu l-analizi tagħhom imma lina biex nagħmlu l-evalwazzjoni. U dan irid jiġi mifhum jekk din verament hija il-ħidma tal-Aġenzija u tal-mandat li titlob minn istituzzjonijiet oħra biex bekk ikollna ideja ċara tal-istatistiċi kollha li jidħlulna biex aħna nagħmlu x-xogħol. Dan ma ġiex salvagwardjat. Allura din hija kwistjoni importanti ħafna kif ġi suġġerit jekk inti trid iġfir il-Parlament irid u naħseb din hija ħaġa tajba biex l-Aġenzija illi taqat informazzjoni ambientali ma statistiċi eh, oħrajn, ekonomiċi, eccetera, aħna irrid ikollna mhux iżjed flus, imma mandat ikbar biex konna l-informazzjoni li għanna bżon mill-Aġenziji Ewropej relevanti u dan huwa importanti li jkollna. Punti uħol rrit insemmi dwar il-narrativa u li aħna bil-fors ridu naħdmu anka f'dar rapport e, fuq livell ta' astrazzjoni illi mhux mifhum bil-fors mill-amministrazzjonijiet u dan għaliex għax aħna inserħu fuq intermedjarju li se juri l-autoritajiet lokali kif għandhom jintegraw u jaqdu fl-imkien il-politiki differenti li ġej minn kulnaħa. Jekk aħna rridu naslu għal dan, aħna rridu naħdmu bil-gwida tiegħek, bil-pariri tiegħek, mhux fil-pajjiżi terzi ma fl-Ewropa il-bini il ta' kapacità fost l-autoritajiet lokali u nazzjonali u anka fl-edukazzjoni fuq kull livell. Għax aħna qegħdin nidħlu fi żmien u e, f'qafas partikolari fejn il-liġijiet tal-baħar mhux bil-fors jagħtu l-arfin biżejjed u nismu mhix ippreparati biżejjed. Aħna rridu inlaħqu għax il-rapport li ġej mhux bil-forsi kun dasek ottimistiku. Jiena dak li qed nimmaġina l-futur aħna din f'perjodu ta' tranzizzjoni fejn aħna bdejna niddiskutu dwar kollox u ma nifmu xejn. U dinja ħaġa perikoluża ħafna qed jgħid il-kelliem. Allura u estremament importanti li l-Aġenzija tingħata tal mandat u l-mezzi u l-gwida biex fil-fatt tatin tati iktar tagħmel iktar deliverable. Réponse à ces questions en forme de Grazie Sir Skulos. U oh, Sinjura Migrate. Grazzi, nishtiq ringrazzakom ikoll tal mistoqsijiet tagħkom u malaj malaj ngħid li sur Prodiva il-ħamrija hija importanti ħafna fl-ekosistema tagħna hija parti nejn kif aħna nistaw inħadmu, nistaw l-diskussjonijiet tagħna hawnhekk għax il-ħamrija biodiversità kollha għandhom x'jasmu wieħed mal-ieħor. U ovvjament ġejna mxekkla fil-mod kif aħna nistgħu nifmu r rwol tal- tal-ħamrija minħabba li diskussjoni staġnat fuq dan il-punt. Nittama din rapport se jbiddel il-fema ta' dak li jkunu. Ħana nużaw mod komprensiv sabiex nipprovaw nikkomunikaw ma' dawk il-pajjiżi sabiex joħorġu b'stamp differenti. Nista' ngħid li wara wara seba' snin li jiena wasalt fil-aġenzija jena minna eh, suċċess eh, ma' geologisti u fil-fat irdna xinna nikonvinċu għom biex eh, jihilsu il-mapep kolla u jferxu fuq l-internet digit mod digitali, ġveri fejn jek verament taħdem u s sibmet bċi mod. U jina punti kienet illi ma nistax nifukaw bis fuq rizors wieħed u ninsaw l-oħrajn għax ikun hemm konsekwenzi oħrajn li negativi li qas nkunu rridu qas nżuraw bihom. Nixingrazzja dak li għalli sur skolas. Rigward dak li tqal rigward leġislazzjoni Ewropea, evidenza qawwija li hemm xi leġislazzjoni illi eh, fuq livell dinji qegħdin isegwuh, qegħdin jobduh, però Għanna osmoħra fejna landmass u oħrajn fejn hemm leġiżlazzjoni li qed tiġi għalli li mhijiex tajba meta fid-dawl tal-esportazzjonijiet u għall-kompetizzjonijiet fuq livell dinji u tina ġib ta' analizzi aħna rridu nqisu iktar fid-detal x'inhu l xkiel x'inhi leġiżlazzjoni tagħmel leġiżlazzjoni sabiex tiffaċilita l kriterja ta' sostenibilità bil-mod kif aħna nużaw ir-riżorsi u għedin inżidu ma' problemi tagħna billi inżidu dawn is-saffi ta' komplessità mingħajr ma' dawn jagħmlu xi effett effett fis-suq kalli anke kolom effetti negattiv. Ma fraħem l għandek l-ICC se tagħmel l-istess xogħol u aħjar. Eh, Ngrazzja s-Sinjura Ċer tal-ħin, jina koll rrit nġri għal-avvenimenti ieħor, nixtieq ringrazzja kollegi kollha tiegħi hawnhekk. Nittama li inti Eh, tħogost taqrawa fil-partijiet kollha ta' dan il fuliet mhux dok biex aħna sajna l-lum. Grazzi tassew. Grazie tgħid iċ-ċer, aħna tassew napprezzaw il-kontribut tagħkom hawnhekk fostna um propose que nous, nous poursuivions. Mala ejjem komplu. Punt mis fuq l-agenda tagħna. Ija, diskussjoni dwar iskambju ta' missjonijiet u t-nġis tal-ajru ġvijana skambju ta' mm, opinjonijiet ma' rappresentanti tal-Komissjoni. Naddu għalek għal rappresentant tal-Kommissjoni, Sur Franza Spranswa, fuq da suġġett. U fl-istessin ikun għadin nistennaw Sur Kramer li tħol fis-sala. Aw, ijat fil-fat, diħelissa. Good afternoon, everyone. Um, Philippe Francois from the European Commission, DG Environment, the Industrial Emissions Unit. Grazie li kullħat jina Sur Francois mill-Unit Industriali Jien nixtieq niskużu ruħi fissem il-kollega tiegħi xaqed tkun hawn ma b'xorta ħażina raġunijiet ta' saħħa ma tistax tkun hawnhekk fostna. Nixtieq u nirringrazzjaw il-kumitat tal-istedina tagħhom biex nippreżentaw ftit eh, xogħol li għamel id-DG Ambient fuq l-impatt tal- mm, tal-kubrit tal-sulfur dioxide mm, brabta mal leġislazzjoni teżisti fid-dawl ta' direttiva ta' missjonijiet. Jina ħantikom ftit l-sfond hawnhekk u ħantikom ġabra qasira ta' riżultati lenin illi ħarġu mill-istudji illi ġew imwetqa. fl-isem diġi ambjent. L-ewwel net se ngħidilkom ftit għaliex il-Kummissjoni kienet qiegħda tistudja l-possibilità li li napplikaw il- machine trading għal f'dawn l-installazzjonijiet eh, industrijali tal-SM2 u l-NO2. Aħna diskutina dawn ir rizorsi aħna b'mod eh, li kun effiċenti dak li huma l-ispejjeż, i aħna diskutajna kif nistgħu l-aħjar nimplementaw dawn il-miżuri u biex nifrankaw il-flus u jkun kwalità tajba u Għalek, għamilna valwazzjoni ta' strumenti li jenfissu għamilna evalwazzjoni biex nevitaw biex u proposta rigward il-direttiva IPPC fl-2006-2007 u diġa xol fuq dal evalwazzjoni ta' impatt indika illi li napplikaw il-skampi ta' missjonijiet għal dawn iż-żewġ eh, emissjonijiet sowtu u NOx jista' jkun taġit għall-industrija eh, kif ukoll ikun ta' nfetxu għall-ambjent. Pero dak iż-żmien, kien tmim tal-2007, il-krokodajna li jissejbit preliminarji kienu jħiet iġu ktar analizi biex naraw eżattament u nifmu eżattament x'taħtix sistema bħal di, per esempio kif ħan nifissaw limitu massimu u kif ħaj nitkellmu dwar l-allokazzjonijiet għalhekk ma proposta dak iż-żmien meta konna qed propponu r rikas tal-IPPC jew id-direttiva ta' missjonijiet industrijali tal-2007. Iżda aħna penjajna ruħna fil-komunikat illi eh, kienet kompanija din il-proposta eh, u biex naraw eżattament x'tip din it-tip ta' sistema ta' tpartit ta' missjonijiet jista' kollu. Dan istudji issa eh, nsabu fl-aħħar fażijiet għalek daw l-aħħar sena u sentej ippermettulna li konna eh, evalwazzjoni msejsa fuq il-fatti li jinvolvi wkoll ħafna dialogu mal-partijiet eh, interessati involuti. Aħna qegħdin issa kifett eh, fi stadi sa' għaluq hawnhekk ta' dawn ta' din evalwazzjoni. Nixtieq nisħaq li dak li aħna fil-fatt studijajna mhijiex sistema li hija apparti imma ħatiħu post il-direttiva IED, direttiva ta' missjonijiet industrijali, u din din tistastituxxi s-sistema tal-SO2 NOx. U nixtieq inneħħi dan il-mod inxejjen xi nuqqas taftajim li kellna. Din is-sistema kif qed ta' sotu nokser tieħu post il-direttiva li għandna bħalissa taħt l-IPPC u li ħanżommu taħt id-direttiva tal-emissjonijiet industrijali u li noħorġu eh, permessi fuq installazzjonijiet individwali billi nikkalkulaw dawn iż-żewġ il leveli ta' dan iż-żewġ eh, sostanzi li nirsu. Imma mbagħad il-partit l-oħra kollha ta' trid jibqgħu validi. Ħanitkellem ftit dwar studji iktar fid-dettall. Kifet, aħna wettaqna żewġ studju, waħda fl-2009, ewwel wieħed eh, temmejn isu f'nofs is-sena u t-tieni wieħed kien isu studju ta' segwitu u issa jinstab fl-aħħar fażijiet. Dawa ewwel sadi jgħatet titwila lejn il-patti ġenerali ta' ħafna mill- sistemi eh, u l-mod kif u struttura ta' din is-sistema tal-partita messanijiet u aħna konna qegħdin nħarsu lejn 20 xenarju differenti. Nima marbuta ma' din is-sistema. Tieni sistema li kienet intiża biex eh, nitlu ktar fil-font, fil-analizi, kien iktar fokat fuq impatt palmija kompetizzjoni fiħdan is-suq intern, kompetittività interna u x-xogħol ir sultati tal-ewwel studju illi aħna għanna dispożizzjoni tagħna tal-bidu ta' mill-bidu ta' din is-sena bħala riżultati ġenerali juri li l-iskambju ta' missjonijiet għal dawn iż-żewġ sostanzi li nissu jista' jwassal għal tnaqqis tal-SO2 NOx eh, ek kif hija imnizla fil-twettiq ta' direttiva ġida tal-emissjonijiet. Issa dan jista' ifisser illi jistaw ifranka ħafna spejjeż għas-soċjetà. Dan ifisser illi ħajkonna inqas emissjonijiet milli kiku konna niksbu taħt id-direttiva ta' emissjonijiet industrijali spejjeż ekwivalenti ta' direttiva. Ta' dik id-direttiva. Ħajkun hemm studju juri jkun hemm impatt limitat fuq il-valuri tal- Eh, kwalità tal-ajru basta li kunem eh, li salvagwardja fil post biex jaraw li dam jiġu kontrollati kif suppost. Hawnhekk irx inżid ukoll li minħabba ċertu limitazzjonijiet minħabba x-xogħol ta' modellar li saru u ħabba lodda li ntużaw minkejja li użajna dawk l-ħjera dispożizzjoni tagħna minkejja dawk limitazzjonijiet dan kwistjoni is iktar biex jintejbu l-fiduċa fir-riżultat ta' dwar dan il-punt speċifiku. Sejba oħra ta' dan l-istudju kien illi t t u tqassim tal-ispejjeż minn din is-sistema ta' partita missjonijiet madwar s sisturi kollha li huwa affettwati li s membri se jserraħ ħafna fuq id-dettalji tal- struttura tas sistema mod partikolari il-mod kif dawn l-allokazzjonijiet huma mqasma, ġifieri dan il-metodu ta' allokazzjonijiet jista' jkun wieħed jew ħieles jew kellabrikant. Dawn huma riżultati ewlenin tal-ewwel studju tieni studju ta' daqatajn lejn l-impatti negattivi ekonomiċi u saħħaq fuq l-importanza tal-metodu ta' lokazzjoni inkluż eh, xużu jista' jsir permezz tal-idħul potenzjali ta' ġiġi mill-kant u tkellem dwar it-tip ta' faddi li jista' jsir fost iż-varji setturi. U juri wkoll illi l-impatti għall-Unjoni Ewropea li għall-Unjoni Ewropea li biddel għal din is-sistema ta' parti ta' missjonijiet musta jiswa wisq forsi xi prezzijiet tal-bidu rigward id-dawl u elettriku ma mhux ħafna aktar. Aħna nixtieq nsemmu li aħna ndaħħalna wkoll il-partijiet interessati hawnhekk tul il-proċess kollu kemm hu fid-diskussjoni tal-impatti tal li nisostitwixxu dan id direttiva ma dik tal-SO2 Kien dibattitu animat ħafna nħossu illi il- illi idejat u kommenti kontribuzzjonijiet ta' dawn il-partijiet interessati kollha kienu intlu ħafna sabiex il-Kummissjoni kont tista' toħroġ b'opinjoni fuq din is-suġġett. Ukoll aħna nilqgħu l-interess tal-Parlament fuq dan is-suġġett sabiex inkunu nistgħu nifhmu aħjar l-interazzjoni tal dan il-partit ta' missjonijiet flimkien ma' leġislazzjoni fuq emissjonijiet industrijali li milux binna fuq il-Industrial Emissions Directive. U biex nagħlaq nix' ngħid illi Issa wasanna fi stadju ħari tal-analiżi iż-żewġ studji eh, waslu lej l-aħħar tagħhom eh, qed nistennew illi deċiżjoni dwar jekk għandniex inkomplu jew le naħdmu fuq din sostituzzjoni tal eh, direttiva ta' so għandha tibbiddel mal dik industrijali għandha ssir dal Grazzi tal-attenzjoni u jiena l estilin wieġeb kull mistoqsija li jkolkom. Grazzi. Grazzi. Is-sur kramme. jina, kontenti li jtaw, taċa minn revizjoni tal rapport tal-IPPC u jina fil-fat eh, fassalt dan il-abbozz tal-rapport li minnix li li tammejnieh u għat nħares interess kbir u attenzjoni kbira biex nara xatta il-kommissjoni mm, dak li għandu xaqsam l-tnġi slajru u xodda għedin jizviluppaw. Aħna jina għandi ħafna mistoqsijiet, jina tajt twila l-istqarrija tal-kommissjoni u jina fimta li għattejt illi aħna resqin lejn eh, dawn l-istudji, dawn l-evaluazzjoni tampata dak l-istadju, naraw kemm huwa tajbin dawn l-istrumenti meta mqabla maħrajn, eh, jiena nkun sinċir. Jiena kontra nil-proċess ta' ħsieb tal komissjoni jiena qed maqdara ħafna u jiena xettiku ħafna għaliex aħna għandna diġà direttiva fuq l-emissjonijiet illi ma jnexxiex veru, imma Aħna minna ħafna sforzi fil-gwajta din id-direttiva, mxejna l-qoddim, ksibna suċċess, għax limitajna l-possibilità li ma jkunx hemm l-aħjar prassi minħabba li daħanna restrizzjonijiet. U issa din is-sistema li intom żviluppajtu ġdida qed l-ewwel tit turina eżattament kemm effettiva fil-prattika aħna nifferifikaw daw l-affarijiet. Iżin nsibu raġunamenti u argumenti favur għal dawk li jridu jevitaw il-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni żgur u il-kwestjoni ta' stati membri varji b'eċċezzjoni ta' dawk illi għadhom ma wetqux id-direttiva tal-IPPC. Dawn iridu illi jistennew sakemm id-direttiva tirranka sew u eh, issarraf xi ħaġa. U naraw jekk nistgħux nżgħu leġislazzjoni li diġà teżisti biex niksbu l-aħjar prassi u li din tiġi u naraw li tiġi implementata. Aħna qed nitkellmu dwar valuri ta' limiti massimi għal bestjonijiet eh, eh, fuq livell industrijali u oħrajn sabiex dawn ir-restrizzjonijiet jiddaħlu għam problemi fil-implementazzjoni pratika. Għalhekk nibżawis illi il-Kommissjoni mhix qed mhux qed tagħmel mot mod effettiv. Interalja nixtieq nista' si. Hawnhekk. Kif nistgħu ikollna nimitu massimu għal emissjonijiet bl-aħjar xenarju? Kif tista' taħdem din is-sistema bażi tal-aħjar prassi meta għandek ċertu valuri għal ehm, li ġew meħuda minn pjanti ta' inċineraturi? Kif din tista' taħdem permezz flimkien jitfit mal-kummerċ? Kif nistgħu naħdmu jew anzi kif ħadmu fid-daw tal- partit ta' missjonijiet, kif se naħdmu ma' stati membri fuq għadi? Aħna għanna leġislazzjoni tagħna fuq il-partit ta' missjonijiet u jekk għandna dan, jekk aħna naraw qed jaħdem. għalfejn nippruvaw nbidluha. Jew forsi l-Kummissjoni trid il-leġiżlazzjoni tal-Partit ta' Mesjanijiet tieħu post il leġislazzjoni nazzjonali. Hawnhekk jinek minnaħa l-oħra wkoll irridu ngħidu li hemm raġuni oħrajn fejn fid-din madwar id-dinja fejn li kellhom esperjenza pożittiva dak li hija il- it-tpartit ta' mizunijiet huma effettivi u jina ħares li fid detalla li ġew jaħdmu fuq livell lokali u reġjonali huma organizzati b'dan il mor Inti jekk fimtek sewa titkellem fuq sistema li hija mifruxa fuq livell Ewropea. U nixtieq nerġa' lura għal esperjenza tagħna dak li huwa il- il eh, ta' missinijiet ta' CO2 fejn ma l-leġislazzjoni ma permettiċi li jkun hemm kwotas eh, eh, ġusti li jiġu mqasma madwar il-partijiet kollha interessata madwar l-Ewropa. Ġifieri għaliex dan dan ħajkun differenti fil-każ tal tal-emissjonijiet eh, li jiġsu Hemm stati membri li kifet mxew ġmielhom hawnhekk fil-gwart ta' dan fil-gwart ta' twettiq ta' din id-direttiva għalek nistaw nevitaw illi noqodu nerġaw noqodu nifissaw limitu massimu fuq dawn is-sustanzi li nġsu fejn irridu nerġaw nisfaw iktar restrizzjonijiet fuq minħabba miżuri eh, mhux miżuri mandatorji. Il-Kommissjoni Ewropea fuq direttiva IPPC u d-dibattitu għemmek li dejjem qalu li importanti li jkollna approċċ integrat taħna l kol nafu li t tħassib industrijali ifisser li għandek ħafna missjonijiet, għandek it-tniġis tal-ajru li uh, hija għaw ammont kbir, imma bat għandek t-nġis jħor ta' sustanzi li għedin jiġu sorbitin mill ħamri ġifiri inti għed t-regola forsi sustanza waħda. Imma bat ħafna drabi dan ifisser inti għed t-permetti li ikunem iħruċ u l-użu ta' sustanza u kol li li t-nġis u l ħsara u din t-ntuża aktar xie xis unidu kollu kwart l-approċ speċifiku li Dan Dawn huma tlet eh, mistoqsijiet li għandi. Nittama li l-Kommissjoni ma tkunx trid ma tipprovax toħroġ b'tweġiba spirtu pront imma li tipprova tara eżattament kif eh, inkunu nistaw imbidlu din il leġizlazzjoni għall-aħjar. Eh, grazzi, t-ċer, għandi erba kellima li xiju jittervjenu Mela la il-lista. Inti titkellem dwar dal-punt jew punt li miss. Dak kien ħakunu qegħdin nitkellmu dwar għada. Naħseb li insa nitkellmu dwar punt numru seba' ukoll suppost nitkellmu dwar għada li jitkellem dwar il-partit ambizjonijiet fejn inti u koll inti rapporter fuq dal-punt. Sur growth, zewċ minuti ir-ras, tajjebek? Għaxa sanna naffad punt fuq l-agenda tagħna l-lejla. Grazzi. Sur Arsenis. Indi mistaqsija rigward l-SO2 NOx, jek jahżbu li tikunem prezz medju għal emissjonijiet ta' gasit effett serra u pol. SCO2, NOx u s 2 Aħna nafu kol li kienem ħafna ġifijiet li tijes affart li marna xewx id-dissa kien hemm allokazzjonijiet żejda li nataw. Kif nista' nefittaw li jkun hawn dawn il-pjaċiri li jsiru? fil-din jekk nistostitwixxu leġiżlazzjoni bdili jentom kif semmejtu. Sinra Vice Gerber. Iva jina nishti naqat ma dak illi għal sur Kramer u veru li il-missjonijiet u l-industrija għal sotu u l-NOX naqsu fi snin li ġejjin li jaddew iżda u nittamaw illi din il-xejra se titkompla. Ma dan l-aħħar adottajna direttiva fuq dawn l industrija industrijali ħaj fisser il-li l-NOX, il emissjonijiet tal-NOX, ser jitnaqsu b'xi 45% u l-sewte u tu bis 66%. B'dan bej wieħed u ieħor jirrifletti l-għanijiet li aħna dottajna dwar il-titjib tal-kwalità tal-ajru il-partijiet kollha interessati mod interessanti u NGOs u kumpaniji u stati membri l-koll rew tħassib tagħhom rigward l-effettività tal-ispejjeż u l-fattibilità tal- ehm, tal dan iskambju ta' misanijiet fil-dak li huwa s-sawtu u NOx, żewġ mistoqsijiet għandi. Kommissjoni, tista' tgħidilna x'inhu l-valur miżjud permessa din bidda minn sistema l-oħra minn limiti fissi għal waħda ta' eh, skambju u mhux se jkun hemm iktar inċertezzi jew iktar fiżijiet bħala riżultat ta' din is-sistema. Aħna jxuq naraw sistema. Jitirnexxi. minkejja li hemm istrateġija fuq it nġis tal-ajru, ma nasibx li jinti l-punti tiegħek u ma konvinċenti wis, anzi jiena naqbel ma' sur kroma. Tista' tindirizza din il-kwestjoni li jiena semmejt. Iċċer, is-sur Russi. Eh, jina, xtaqnajt, li jina għad nimħasseb fuq dak li għal ġestjoni tal- Eh, dawn il-sostanzi li jniġsu. Innuħna marridux illi għonek u dan nissu li tikun hemm spekulazzjonijiet finanzjarji li jsiru u x'se jsir biex nevitaw illi jkun hemm dan it-tip ta' kwotas illi jiġu ġestiti minn l-banek u istituzzjoni oħra finanzjarji li jistaw joħorġu krediti u derivatives oħrajn għabbażi ta' dawn il-kwotas eh, li huma allokati eh, skont l-allokazzjoni differenti għal pajjiżi differenti. Din ħaġa tħassibni ħafna, speċjalment fid-dawl tal-lek li din minnu palissa ġissa. Il-finnoti qed nitkellmu dwar li 50% ta' dawn il-fondi li ġejjin mill-irkant irridu jintużaw mill-istati membri għall-ambjent sewa għal enerġija ġdid, li tiġġedded struttura ġdida, efficienza enerġija, bidla fil-klima, eccetera. U 50% huma l-istati membri illi jaraw kif se jagħmlu bida l-flus. U dawn biss għandhom jinformaw il-kommissjoni ta' deċiżjoni li jieħdu. Jew forsi hemm sfumatura li mhux qiegħda tispjega eżattament kif għandha tinterpreta l-Kommissjoni għax il-50% li jibqa' hemmhekk li għadhom importanti bħala ammont, kull pajjiż jagħmel dak li jrid mingħajr ma jgħidx il-Kommissjoni għandu hemm sistema oħra ta' kontrolli ħajġi antiċipat fejn ħadd intervjeni l-Kommissjoni. għandi xie punti, s surs skillak jisiet. Referenza għas sistema tal-ETS sissa. Aħna rajna, specialment fil-settur ta' CDM, problemi li hemm fil-mekanizmu ta' ETS, u mhux biss ta' settur ta' CDM, imma anki każijiet oħrajn. Jien għandi soġiba kol mill-Komissjoni għall-ewwel darba. Tiddeskrivi kif dawn ser jitrataw il-problema ta' min u responsabbli għal regolaritajiet fis-swieq. Anki fis-swieq tal-ITS. Meta jiet li għedġiet kompetizzjoni li hija l-iktar responsabbli hawnhekk. Għalhekk għandna qatt ta' mistoqsijiet hawnhekk fuq skema li hija mfassla għal sistema ta' ta' t-parti ta' skambju għaliex is-sistema peress li fuq livell dinji uh, huwa adattat ħafna għal din it-tip ta' sistema. Mel dak jendu xaqsam SOX u NOX, aħna il-parametri lokali kol li jidun jisu, ġifiri għandek iktar lokalità mis-CO2. Għalek nemmen li rridu nimxu ħafna bil-reqabel ma' nitsu tip ta' avventura. Jidu nħarsu lejn passi oħra kif nittraw is-sistema qabel ma naqbdu u niddeċiedu dwar sistema ta' tparti ta' misenijiet. Nippruvaw noħarġu b'soluzzjonijiet għal problemi li eh, għandhom għandha s-sistema tal skopju ta' missjonijiet qabel ma nattrattaw din id-direttiva, proposta direttiva. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Äh, Sur Grot. Grazie, Sur äh, President. La darba il-settur ta' trasport mlajru daħal fl-iskambju tal-missjonijiet, nesċinna niksbu ħafna riżultati wara ħafna sforzi u l-Kummissjoni għamleta possibbli biex tipproduċi issa riżultati fuq l-NOX u kemm xejn sorpriż dwar il-kummenti ta' Sur Krame li qed ħares lejn l-industri. U naħseb li jien kiku nixtieq li kolli tweġiba dwar dak li ntlesta bil-miktub ma' shadow reporters u x'reazzjoni ser ikonna fil-Parlament Ewropew għal proposti fuq CDM, palma semma l-kollega, aħna rajna ħafna distorzjoni fin-negozjati. Fuq l-SC23 u fuq il-skambju tal biosidu tal-karbonju. CDM huwa strument tajjeb ħafna għall-iżvilupp sostenibbli, iżda hawn qed nitkellmu internazzjonalment u hemm xi eżaġerazzjonijiet, nixtieq nisma' mill-Kummissjoni x'għandha xi tajt x'għandu jsir għaliex hemm żvantaġġi kompetittivi għal ċertu kumpaniji u għalhekk irridu nagħmlu tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet fil-qasam ta' cdm Fuq dak x'taqt nisma' minn għandek. Nixtieq nistaqsi lill kummissjoni biex twieġeb fil-qosor kemm jista' jkun. Jekk jogħġbok. Okay, thank you very much. Grazie ħafna niprofa wiġi xil xuħut domandi għax hemm domandi oħrajn li huma marbuta aktar l-azzjoni tal-klima. Fir-rigward il-mistoqsija tal-iskambju tal-emissjonijiet kif taħdem mod parallela għal sistema tal-falur miżju tal-emissjonijiet, ħantenni dak li qabel, dak li studjajna, dak li rajna, kienet sistema li sertiħu post il ħtieġa li tapplika l-aqwa prassi u l-aqwa teknoloġiji għal dawk l-attivitajiet koperti mis sistema ta' skambju. U għalhekk mhux se tkun sistema żejda iżda waħda parallela. Palma indikajt fil-prezentazzjoni jista' jkun hemm meħtieġa li nżommu jew niżviluppaw salvagwardja minima li tista' tkun pal pereżempju ta' valur ta' limiti għal emissjonijiet iżda anki possibilità li jkun hemm problemi lokali u reġjonali tal-ajru minħabba din is-sistema tal-iskambi u għalhekk il-tneġis lokali għax li tħassibna u rridu nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn din għaliex il-modelli kurrenti ma permettonix li konna soluzzjoni soda fuq dan. Fir rigward l-iskala, aħna Rajna sistema madwar l-Europa kollha dak ix-xenarji u l-istudju li kienu aktar reġjonali u involvow ċertu stati membri u għalhekk rajna l-oslit kollha. Mill-bidunet indikajna li s-sistema fl-opinjoni tagħna titkun bbażata fuq regoli ta' madwar l-Unjoni Ewropea. U naħsbu li iktar ma tkun kbira ikun kbir l-ambitu tal-skambju tal-emissjonijiet jew ikbar ma jkun reġun, iktar nistgħu nkunu viabli finanzjarjament u iktar nistgħu nifrankaw għax jista' jkun hemm aktar skambji potenzjali. F'dak li għandu x'jaqsam imbagħad il-punti ta' tluq differenti jew inkella l-potenzjal li jkun hemm kastigi għal eh, azzjoni bikrija, mil net, aħna ħaresna lejn sistemi li minn tal-inqas jistaw jiksbu l-istess livelli ta' ambizjoni ambientali palma kieku jkonna taħt l-direttiva tal-emissjonijiet industrijali, l id U għalek rajna x'inhuma riżultati, l-evalwazzjonijiet eh, l-impatt skont l-istudji tagħna u dejjem qabbilna riżultati ta' sistema ta' skambju potenzjali ma xenarju ta' referenza sabiex bekk niżguraw li kwalinkwa xenarju jkun dak preferut minn tal-inqas niksbu l-istess livell ta' ambizzjoni ambientali. Walek ikun importanti ħafna meta niddefinixxu il-limitu massimu għall-emissjonijiet li mbagħad irid ikun ibbażat fuq implementazzjoni ġenerali tal-BAT tal-aqwa prassi eh, l-aqwa teknika disponibbli u din il-limitu mbagħad ħaj jiddetermina l-livell ta' missjonijiet. Ma tkellimniex dwar prezz immirat jew inkella fuq prezz stabilit minn qabel. Fir-rigward l-approċċ integrat fid-direttiva tal-IPPC u direttiva tal-emissjonijiet industrijali, nistgħu infakkarkom li hemm kondizzjonijiet ta' permessi li l mill mill-valuri tal-SO2 u NOx, dawn ħajnżammu hemm kwistjoniet marbuta mal-impjanti involuti, anke hemm kondizzjonijiet ta' permessi pal pereżempju valuri jew restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet oħra. Ta' bilħaq aħna konxi bisħieħ li l-iskambju tal-missjonijiet jimplika bidla ta' sistema u għalhekk bħalissa qed naraw ir-riżultati kollha tal-istudji, mhux biss Aħna konsidrajna wkoll ir-reazzjonijiet li rċevejna u l-kummenti li rċevejna mill-partijiet interessati u dan kollu ħanqisuh qabel ma naslu għal deċiżjoni bħal ma diġa qed jekk għandix nieħdu din is-sistema jew le. Fir-rigward il-mistoqsija x'inhu huwa l-valur miżjud tas-sistema u x'inhi x'taħseb li l-Kummissjoni fuq din is-sitwazzjoni x'jista' jkun fil-ġejjieni Mill-bidu netta ħna jedna li ħana tuħarsa lejn sistema li potenzjalment tista' twassal għal aktar viabilità finanzjarja. Aħna rridu livell ambjentali ambizzjuż u għedna li hemm possibiltajiet li dan nagħmluh aktar viabli finanzjarjament. U dan kien li xprun sabiex nibdew il-xogħol ta' studju nħarsu lejn l-impatti ta' xenarji differenti. Dak kollox. Grazzi, grazzi, President. Mela, nibqaw fuq l-istess suġġett u għal daqstant naħseb li nistaw nieħdu il-punt numru seba tad dokument fuq gassijiet tal-effett serra l-GHGs. Naddi l-kelma li rappresentant tal-Kommissjoni biex indirizza dan il-punt. Frabta mal mistoqsijiet li ġo mistoqsija dwar il-krediti li joħorġu minn proġetti tal-HFC u tal-laġtu dan kien fil-pakket tal-klima li l-Parlament u l-Konsil taw l-Kommissjoni biex ikun hemm setat ta' implementazzjoni għall standards madwar l-Unjoni Ewropea għall kreditu internazzjonali dawn jistgħu japplikaw mill-ewwel ta' Jannar tal-2013 Palma qal il-Kummissarju Hedegard fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet, il-Kummissjoni kienet qed li tipproponi proposta u issa ressaqna din il-proposta fuq l-HFC u l-Anedipic Asset Credits li mill-ewwel data jitolbu l-mizuri fuq dan l-affarijiet. mill ewwel ta' jannar tal-2013 dan jindirizza 25 proġett mill-CM u anke mill-implementazzjoni konġunta li kien imbosta minn dawn il-prodotti li kienu responsabbli minn tal-inqas nofs il-krediti ta' CDM li nataw bħalissa l-impatt ambientali u dokumenta mistoqsijiet u tweġibi ġew pubblikati fl-istess ħin u nilqaw il-punti di vista tal-Parlament u punti di vista oħrajn fuq dan il-materjali. Kif qal il-Kummissarju Hedegard dan mhux immirat li żgura li jkun hemm inqas krediti, aħna nappoġġaw l-isforzi internazzjonali biex nitrattaw it-tibdil fil-klima, hija mirata biex iswiq ikollhom kredit internazzjonali aħjar u l-impatt ambjentali tagħna jgħid li m'għandux ikun hemm effett fuq il-prezz tal-karbonju. Fil-kwistjoni tal-oversight tas-suq kien il-Parlament li talab lill-Kummissjoni fil-pakket tal-klima u tal-enerġija biex neżaminaw u nirrapportaw fuq l-oversight tal-suq u xaffarijiet rridu nagħmlu fl-artiklu 12 tad-direttiva Kummissjoni qed ħejji komunikat fuq din il-kwistjoni u ħajaġġorna l-Parlament fi xur li ġejjin. Fir-rigward il-prezzijiet ta' prezzijiet immirati, aħna m'għandniex dan il-prezz taħt l-ITS il-ġdid għalina huwa strument li jirċivi miri ta' tnaqqis minn tal-inqas fl-ispejjeż u fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tajt li minħabba reċessjoni kun aħjar li naslu għal 30% ta' tnaqqis mill-li kiku kellna situazzjoni differenti. Nafu li għanna nimpenta 20% li huwa li hemm leġislazzjoni għalija. Nofs l-irkant tal-dawn il-limiti huma preżenti dan kien impenn mill-kapit ta' stati u tal-gvernijiet u r-rapporti jiġu mresqa l-Parlament minn ħatar kommissjoni u ħanżommu għajnejna fuq dan u nittamaw li l-Parlament jagħmel l-istess. Fir rigward l-avjazzjoni, l-gvernijiet qalu li ħajużaw 100% tal-tul tal-irkant biex indirizzaw din il-problema u fil-50% tal-installazzjonijiet l-istati membri jistgħu jirrapportaw iżda m'hemmx rekwiżiti leġislattivi biex dan jagħmluh. Hemm ukoll mistoqsija dwar l-emissjonijiet ta' NOx mill-avjazzjoni fejn jinniftakar li kien hemm impenni meta ftemna fuq din il leġizlazzjoni il-Kummissjoni u t-taqsima tiegħi qed taħdem biex ikun hemm implementazzjoni sħiħa tal-TS tal-avjazzjoni bħalissa iżda ma nistax ngħid aktar fuq il-proposta tan-NOx għalissa. Iżda ma nsejniex dan il-punt. Monsieur Skilakakis, puis Monsieur Gerbrandi. Is-sur Skilakakis, mbagħad is-sur Gerbrandi. Fil-qosor jekk jogħġbok. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għaliex imxiet, imxiet il-qoddim, issa imxiet bħeffa u naxlek nixtieq nirringrazzja l-rappreżentant tal-Kummissjoni. Issa, fir rigward l-investiment tal-, -tal kapital ta' 10% huwa 78 darba aktar skont l-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u għalhekk dak li konna ngħidu kien minnu kien korrett u ifisser ukoll li fil-każijiet kollha l-irda tal-HFC 23 jisfaxxaw finqas minn sena u għalhekk dawn il-proġetti kollha diġà sfaxxaw kisba ħafna flejjes u bħala parlament, bħala kumitat irridu naraw se nagħmlu minn tal-inqas sal-aħħar tal-2012. Issa, stalina nitkellmu wkoll mal-Istati Membri. Yes, um, thank you, Chair. Very, very briefly, um, I, I As my uh, colleague uh, Skilikakis, have very much welcome. Uh... Grazzi, nilqa ħafna l-azzjoni minn naħdar kommissjoni iżda xorta twassanna għal nuqqas ta' sentejn f'din sistema U għet nara eh, modi kif nistaw nalqu din distak. Waħda tista' tkun il-gvernijiet nazzjonali, iżda soluzzjoni oħra hija jekk il-Kummissjoni għandi xirrida li tiddiskuti din ma' pereżempju Business Europe u t-diskutija magħhom għalli xirridu jifmu li din hija nuqqas fil leġizlazzjoni korrenti li mhix intiża li nkonna dawn l-effetti sekundari u jrid ikollhom irrida li jisħu xi forma ta' ftehim biex bekk jitolbu lis soċjetà tan-negozji biex ma jitħlux din iskema ta' nuqqasijiet tal-HFC. Il-Kummissjoni lesta tagħmel din l-azzjoni? Si vous voulez bien répondre brièvement, monsieur, s'il vous plaît. Jek tixtieq twieġeb għal mistoqsijiet Grazzi. Fil-periodu minn mindu kien hemm l-tħabbira tal-Kummissarju Hodegor Fawissu li ħajjam il-proposta aħna rċevejna ħafna input mill-partit interessati u anke mill-Business Europe. Dawn qed jiġu pubblikati fil-sit tal-Kummissjoni għat-trasparenza Naħseb li din kwistjoni tal-Business Europe miex favur il-proposta tal komissjoni e kif diġaġi proposta u għalek qed nistennu li dialogu jitkompla. il komissjoni għamla proposta li għandha tapplika mill-ektar data bikrija fejn il-miżura tista' tapplika. Qabel jannar tal-2013 din hija l-prerogattiva tal-Istati membri u għalek dan huwa qasam fejn il-Kummissjoni m'għandix seta qabel din id-data. Merci beaucoup. Grazie ħafna. Mela naddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum. L-sfidi politiċi u r-riżorsi budgetarja l-Unjoni Ewropea sostenibli wara l-2013. Sinjura Ġerbrandi. Grazie, Signora President nħallu l-aħjar affarijiet għall-aħħar. Meta l-qas kollegi li qegħdin hawnhekk. Jgħid il-kellim. L-importanza li waqfu perspettiva finanzjarja ġdida hija enormi għaliex dak li qed nagħmlu f'ċertu sens huwa li waqfu l-qafas finanzjarju sal-sena 2020. U dan jirrifletti in-natura statika ta' din is-sistema. Dan ifakkarni fil-pjanijiet ta' ħames snin li kienu jkunu norma għall-Unjoni Sovjetika qabel. Dawn kienu pjanijiet ta' ħames snin li kienu jiġu ripetuti u issa jider li għanna dawn il-pjanijiet ta' xar snin. L-istess sistema l-fisser li bħalissa et natu flejjes li fuq affarijiet li ġew deċiżi fil-passat u dan minħabba Tony Blair. Din hija kif taħdem is-sistema preżenti. Fl-2005 kien hemm min iddeċida dak li ħanonfqu minn issa sal 30. U għalhekk u importanti li l-Parlament Ewropew jaġixxi f'dan il-qasam. U għalhekk konna l-esti li naħdmu mal-Kunsill sabiex nistabilixxu qafas għal perspettiva finanzjarja tal-ġejjini. Issa naddi rapport tiegħi li huwa disponibbli biss bl-Ingliż fortunatament. Kelli ġimgħa biss biex nagħmel dan ix-xogħol. Għandu ħafna dispożizzjonijiet fih ħafna ħafna punti, ħafna klim, iktar minn 500, mish, not l-ismi, imma daħalt ħafna affarijiet. Provajt nistabilixi xinu ma prioritajiet u tlabtkom biex tajnuni biex nitkellmu fuq il-punti ewlenin. Issa rridu nagħmlu mod li dan il-rapport ikollu impatt b'saħħtu fuq il-rapport tal-Parlament li jrid ifassal fir rigward il-perspettivi finanzjarji li hija rappreżentata mis-Sinjura Regan fil-Kumitat Sure. Nafu li l-Kumitat tal-Ambjent qed jieħu sem fil-xogħol tal-Kumitat Sure għandna x-xogħol tal-President Hawk iżda anke Bażeku huwa xogħol qed jieħu sem f'dan ix-xogħol u anki jien stess. U nkomplu nirrappreżentaw l-elementi tal-Kumitat MV. X'provajt nagħmel? Provajt nevita li noqgħod nidħol fil-linji budġetarji individwali iżda provajt nixpruna eh, viżjoni għal-ġejjini għas-sostenibilità fl-Ewropa. Jekk tassow jirnexxin ninkludu dan l-element ta' sostenibilità fir-reazzjoni tal-perspettivi finanzjarji, nkunu għamilna pass ta' ġigant il-qoddim. Din hija viżjoni li hemm sejsa fuq żewġ pilastri. L-ewwel l-integrazzjoni tal-aspetti ambjentali fil-setturi kollha. Ngħiduh bosta drabi fiħdan dan il-kumitat. Iżda meta nitkellmu dwar ir-reforma tal-pak ta' sajt ta' trasport l-enerġija l-fondi strutturali, Dan huwa messaġġ li jepal kollox, sfortunatament, mentri dan huwa messaġġ li huwa indirizzat iktar l-interessi settorjali ta' medda qasira ta' żmien. Dan huwa pilastru fundamentali u jinkludu wkoll is-sussidi. U naraw dawk is-sussidi li jkollhom impatt negattiv fuq l-ambjent. Nafu xħareċ mill-G20 u anki mill-summit ta' Nagoya fil-qasam tal-biodiversità. Stajna nisħu fuq l-anijiet tagħna. Issa t-tieni pilastru. Ħanikwota lil Bill Clinton. L-ekonomija hija stupida u għalhekk rridu li l-politika ekonomika tkun waħda sostenibbli l-impriża tas suċess ta' għada tkun impriża sostenibbli u din hija kondizzjoni jekk aħna rridu żvilupp f'ċertu mkejja oħra fid-dinja bħalma qal bħalma qalet McGlade fuq il-teknoloġiji ekoloġiċi u l-privattivi ekoloġiċi kemm l-Ewropa eh, titimxi l-qoddim, iżda nafu li ċ-Ċina mixja ġmiela l-qoddim u jekk ma nqodux attenti fl-Ewropa ċ-Ċina ħadd tkun kompetitur tagħna mill-punt di vista teknoloġiku. Din kienet waħda mill-saħħit storiċi tagħna fl-Ewropa, u l-ekkur doqdu attenti biex inkunu nistgħu nlaħqu ma' din il-kompetizzjoni. Dal-waqt se nisħaq fuq is-sostenibilità għaliex minħabba nuqqas ta' riżorsi naturali ta' materja prima il-materja prima dejjem qed jiswanna aktar għaliex dejjem dajem jispiċċaw kull ma jmur u il metalli tqal ġifieri heavy metals qed juru fiċ-ċar l-azzjoni ta' Ċina bħalissa. Meglejt qalet li minn l-14 il-materja prima u l-għanin fuq livell dinji l-Ewropa lanqas waħda manda minn dawn ir-riżorsi. Umbat għandna bżonn leġizlazzjoni ambjentali aktar b'saħħitha Dan huwa l-isprun għal sostenibilità. Mbagħad irridu nisimgħu mill-konsumaturi. Ġimagħtejn ilu il-Unilever qalet li fl-2020 tkun sostenibbli u din għandax taqsam ma' nuqqas ta' rizorsi li qed jiebu dwar il-leġiżlazzjoni żdanki titratta l-konsumatur. Il-konsumatur, per eżempju, għamel bojkot tal-prodotti tan Nestle, per eżempju, għax ma kienux sostenibli. U għalek din hija viżjoni fuq medda twila ta' żmien li nixtieq li tiddaħħal fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-perspettivi finanzjarji. Iżda qed nitkellmu dwar flejjes, għax dejjem qed nitkellmu dwar perspettivi finanzjarji wara kollox. Qed naraw li l-budget annwali fl-Ewropa l-ambjent huwa ristret madwar 450 miljun euro fis-sena u ftit wis huwa nabżon aktar jekk naraw l-lista ta' xewqat tagħna u l-impenni li ħadna. L-istati membri flimkien mal-Kummissjoni Ewropea stmat li minn natura 2000 hemm bżonn ta' 5.5 biljun euro fis-sena għal dawn l-impenni. U dan ifisser li ħajkun hemm ammont ta' 18 biljun. Ġifiri dawn huma flejjes kbar li mhux biss huma ndaħlin li mhux imdaħlin fil-budget Ewropew, da mhux fondi pubbliċi biss iżda jkun hemm bżonn ukoll tal-għajnuna mill-settur privat. Konxjament jiena ma kwotajx dawn l-ammonti fil-rapport tiegħi iżda dak li għatt huwa li l-Ewropa tkun kapaċi li twassal fondi biżejjed sabiex nifrontaw l-isfidi ambientali. Fl-aħħar, sur President, Sinjura President, qed nistenna kurzita r-reazzjoni tal-kollegi għaliex dan ir-rapport din l-opinjoni huwa biss element wieħed mill-interessi ambientali li ser ikun hemm fir-riżoluzzjoni tas-Sur Garriga ħankomplu nirrappreżentaw dawn l-elementi fil-kummenti fil-kumitat Sure ma' Sinjura Hawg u l-kollegi l-oħrajn. Nistenna l-kummenti tagħkom. Euh, grazzi ħafna ta' dak il-rapport. Eh, Dan, grazzi, nishtan ringrazzi l-rapporter tagħna għal rimarki tal-bidu tiegħu u għal ħidma li jagħmel naħseb u għaxira u f'waqtu li għedin niddiskutu dar rapport illum wara li l-professur McLeod prezentat il-rapport tagħha f'dak li għandu xaqsam l-istat tal-affarijiet fl-ambjent għall-2010. Xuhut minn dawk il-punti li semmew għanna ndaħluwam ukoll f'dil opinjoni. Hemm xi punti fejn jien nixtieq li nixtieq insemmi li jistgħu jitjiebu fir-rapport. Naħseb li r-rapporter għandu approċċ li jinżgur nistgħu nappoġġjaw, imma kif qed ngħid hemm xi numru ta' suġġerimenti dwar kif nistgħu intejbu in dejjem iktar dar-rapport. Naħseb għandna nenfasizzaw il-fatt li huwa pjuttost pożittiv li l-Unjoni Ewropea għandna dawn il-budgets il-budgets finanzjari għanna pjanar fuq meda ta' żmien twil anka fost l-istati membri. Wieħed mill-problemi l-kbar għandha x'taqsam mal-użu ta' riżorsi e, għal ħafna pajjiżi il-pjanar qiegħed fuq meta ta' żmien qasira wisq. Il-politika hija tali li jkollhom politika kull sena Dinja li istess ħaġa fl-Unjoni Ewropea, però aħna wkoll għandna eh, għandna eh, politika għal meta ta' żmien twil u għandna ċerti strutturi fundamentali fil-Komunità Ewropea u dan iridu naħdmu naħdmu fuq u għaliex jekk nieħdu deċiżjonijiet ħżiena li jkunu ta' effett ħażin fuq l-ambjent, allura ikon effetti koroħ. Pero għanna najdu il l-budget tal-Unjoni Ewropea mandux jappoġġa miżuri fost l-Istati membri jkunu ħsara għall-ambjent. Illum sfortunatament għanna ħafna eżempji li flus tal-Unjoni Ewropea din jintużaw għal proġetti li fil-fatt imorru kontra il-benessri tal-klima u l-miri tal-klima tal-klima u tal-ambjent li għanna. Allora nek għanna rridu nqodu attenti li dawn ma jirrepetu xruħom. Imma fuq kollox, rridu n-insassu l-nfusna kif nistgħu nużaw ir-risorsi li għanna bħala strument pozittiv meta aħna nkunu rridu nwettqu tibdil eh, veru fost l-istati membri. Għanna il-CAP, il-politika agrikoltura ja eh, qasam fejn nistgħu nsibu elementi pożittivi u fejn nasib waħda mill-affarijiet li għandna nagħmlu għal nkunu iktar speċifiċi fil-proposti tagħna u l-opinjoni dwar x'ħankunu ħan verament namlu kif nistgħu namlu nitfgħu kondizjonijiet fil-fondi fil li jitlu għall-ambjent. Naf li hemm il-mistoqsija dwar id-dettalji li għandu jkollu rapporti meta nġu għas CAP għal kap e, irridu nkunu noqogħdu attenti ħafna. U forsi noħorġu b'xi suġġerimenti prattiċi dwar kif l-affarijiet jistgħu jsiru b'mod tekniku naħseb il-kollegi tagħna f'komitati oħra għandhom problema wkoll. Naħseb fuq kollox hemm ħaġa waħda il-mezzi differenti kif nistgħu e, eh, naraw x'inhuma nistudjaw l-impatti ambjentali għandna nsemmu bil-qawwa li f'dal kumitat barra iktar wies iktar lilin mid-diskussjoni tal-GDP barra mill-punti pozittivi l-impatti pozittivi u negattivi ta' politika ambjentali Naħseb dawn huma ir-rimarki li nixtieq nagħmel illum. Se ngħid xi ħaġa iktar, se npoġġi nippreżenta xi ħaġa iktar bil-miktub dwar dan l-approċċ żgur illi se jkollna rapport tajjeb ħafna minn dal-kumitat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Joel Ferrero, il-kellim li jmiss. qed tiskuża ruħa l-Chairman Fernandez. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nifraħ ir-rapporter għax-xogħol li sar u nixtieq nagħti xi suġġerimenti dwar dan ir-rapport. Il-perspettivi finanzjarji li ġejjin se jitmexxew mill-Istrateġija Ewropea 2020 li se tkun il-bażi għal dan il għal-budget u għanna nirriferu għal din istrateġija. F'dak għandu jistasemma l-ambjent għaxem mira ċara l-20-20, ġifiri 20 f'dak l-għandu xaqsam ma tnaqqisijiet ta' ossidu karboniku sar 20-30-20 illi huwa iż-żieda fl-effiċjenza u 20% żieda fil-enerġiji riċiklabbli. Allura importanti li nkunu nafu u li l-Kummissarju tal-Ambjent jiddefinixxi dan jekk aħna naqblu xew le ma dik l-istrateġija. U ma dik l-istrateġija u koll titkellem fuq għal strateġija emblematika illi hija Ewropa effiċenti dak li għandu risorsi tagħha biex xogħol illi l-Unjoni Ewropea jkollha twetta biex aħna naslu sem. Għal dik ir-raġuni allura jiena nħoss illi għandu bżonn ikollna ċerta referenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-veduti tagħna stess dwar jekk u xiva jew le naqblux ma' din l-idea emblematika, din l-idea daqshekk importanti għal Ewropa li tkun effiċenti fl-enerġija tagħha. Dak li għandna bżonn id-deċidu u dak li jiena nixtieq ngħid u nixtieq nenfasizza illi dan huwa importanti u għandu jkun ġenerali mal-fondi kollha irrid ikollna trasparenza imma u iktar importanti għall-ambjent illa li xaħna rrid neħtiġu nkunu nafu il-flus tal-Ewropa fejn imorru għal proġetti differenti biex bekk nkunu nistgħu nikkontrollaw il-fondi. U biex bekk nkunu nistgħu naraw jekk il-fondi humiex qegħdin jintużaw sew. Allura nkunu nistgħu naraw ukoll e, e, xi proġetti għaddejjin permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. U biex naslu għal dan, naħseb importanti li fil- fil-budget tal-Unjoni Ewropea li ġej, mux sempliciment ikolna proċess ta' żewġ istituzzjonijiet li jaħdmu biex jadottaw jiddisseminaw l-informazzjoni ma nkunu tlieta li aħna flimkien għannuna. Grazzi. Eh, Madam Ugg Ja, vielen Dank. Um... Grazie ħafna. Signora Hock. Sam il-bidu, meta niġu għal-proposti, Missur Brandi, imma tanġandi xinajt. Jina tinħalis li tisħiħ ta' dak Jose Maria kif qal, iġifiri approċ indikattiv kif għamel dal-Parlament għanna il-bazi fuq l-istrateġija ta' 2020. li kolna tkabbir sostenibli ekkim e sejjaħ smart. Jekk impoġuhom fl-imkien naslu għall-approċċ integrat għal partitana ġifri l-ambjent. Il għaliex mira waħda f'politika tista' tkun li kollok mira waħda mit-tlieta li huma li tiġi promossa iktar. Ma nistawx però naħdmu mingħajr it-tnej l-oħra. U di rridu ndaħlu hawnhekk. Ovvjament il-kapu importanti ħafna, però din hija politika ta' koezjoni. U nixtieq nistieden il-kollegi tiegħi kolla fit-13 ta' jannar ta' sena d-dieħla fil-komitat. Għanibdew u fil 13 ta' jannar ħanibdew bil-politika ġdida tal-kap mhux sempliciment hija politika agrikola imma n-nis tal-politika tal-agrikoltura jgħidu l-ex sena ftit irridu ikon irrid li jkollna kollox u nibdlu xi ħaġa jew iżjed. Għanna ħafna sottomissjonijiet diġà dwar x'nistgħu nagħmlu. Issa dak li qed idejjaqni dak li junieqes hawnhekk huwa x'għandna nagħmlu u dinja t-tieni erja għanna nħallu barra ma nsemmu xej jew għanna mdaħluħ fil-perspettivi finanzjali li jmiss. Jew qegħdin naħsbu fuq strument kompletament differenti. Jien naħseb għandna naħsbu iktar fuqu inkella Dak għandu xasamma l eh, dokumenta ħidma li nista' ngħid li l-iktar għodda b'saħħitha eh, l-aqwa mezz li għanna fl-ambjent hija leġislazzjoni u forsi kooperazzjoni mill-budget. U fil fi perspettivi finanzjali li jmiss ma tantx għandna ħafna f'dak għandu xaqsamma finanzi u għalhekk jina nippreferi li jkollna iktar integrazzjoni għaliex eh, b'dan il-mod li aħna nistgħu naslu għal miri li għandna qudiemna. Punt finali qed il-kellima. Kif poġġija? Eh, qed nitkellmu fuq tkabbir hekk imsejjaħ smart mhux kwistjoni ta' biss ta' programmi ta' innovazzjoni, ma għandna bżonn taħriġ. Taħriġ l-edukazzjoni. Dan imsemmi f'punt numru seba' għax is-Sur Gerbrandi qed jgħid li għandna bżonn bizzejet rizorsi għall-edukazzjoni u taħriġ. Imma u dan huwa ftit xiftit ftit iktar elaborat l-iktar eh, miri zbih li għanna wa ikunu għalxejjak ma jkunx biżejjed nies illi kunet jaħdmu eh, f'dak għandu xaqsam ma tkabbir sostenibli jekk eh, fil kumpanija ma jkollox nies li lesti li morru li l-lien mill-ideja ta' massimizzazzjoni ta' profitti, ma jinkella l-affarijiet ma jaħdmux jekk ma jkollux daw it-tip ta' nies m'nek rridu nibdew bi taħriġ mill-ġdid tal-inġiniera tajba l-għanna u li mux sempliciment jamlu magni tajbin imma għandhom jasbu fuq produzzjoni sostenibli. U naħseb ma nafxux possibli tajt il-kellima jekk nistawx nippreżentaw ħafna emendi biex nespandu l-affarijiet imma nittama li nistaw għalmenu e, e, nimlew din il-paġna li għandi fideja imma għanna riskju li nitilfu għaffajt li diġa għedin fil-dokument imma verament naqbel li dal-punti kolla ikunu favorevoli. Grazie ħafna. Grazie ħafna lil Galtien u l-Jota li huma figuri importanti f'dat dibattitu kollu. Huwa tajjeb li qegħdin jaħdmu f'dal kumitat ukoll. Ħan nitkellem fil-qosor l-2005. Meta ġew diskussi u deċiżi il-perspettivi finanzjarja l-2007. Aħna konna deċidejna fuq l-istrateġija 2020 kif għal kollega tiegħi. U issa l-iktar tard għanna nadattaw dawn il-perspettivi finanzjarja għal din l-istrateġiji. Minix żgur jekk f'xi punt il-ġimgħa l-oħra għandna konniex iddeċidejna li għandna nagħmlu ħissa. Għandna ninċaqalqu 30% u fl-IPP intqal li man bħalissa mhux il-waqt imma għal perspettivi finanzjarji li jmiss mill-iktar tard għanna nħars għanna naħsbu fuq 30% għax ma nkunx nistgħu nitkellmu fuq protezzjoni tal-klima jekk aħna ma nagħmlux progress mondjali għal eh, f'dan ir-rigward. Allura 30% għadkanna bżonn il-finanzi għal dan mhux ħajkun faċli biex insibu bilanċ finanzjarju fost l-Istati membri biex nappoġġjaw dawk l-Istati membri li għandhom diffikultajiet biex ikollhom iktar li għandhom iktar miri eh, ambientali eh, ambizjużi minn dak li għandna diġà, allura rridu noqogħdu attenti. Ma nix nifukaw fuq eh, diffikultajiet fuq meta ta' żmien qasir dak għandu jistgħu mal-ambjent. Naħseb li dan qiegħed fid-dokument ta' IPP numru 2 u biex namlu dan irid Niħtu kont ta' dan għal perspettiv finanzjari li jmiss. Grazzi. Grazzi, Peter. U issa jan forsi qed issaqsi qed issaqsi l-Presidenta imma malajr ħafna. Iva, nista' nitkellem fil-qosser ħafna, jina kważi naqbel mal-kommenti li saru mill-kollegi tiegħi, naħseb li daw jinrinforzaw ħafna mill-punti imsemmija fir-rapport. Jina fil-fatt Eh, ħsibt fuqhom jien stess, imma ma kellix post fejn impoġġihom fil-abbozz tiegħi. L-20 eh, għandu jkun imsemmi. Jien hekk naħseb it-trasparenza huwa punt eċċellenti, naħseb għandna nenfasizzaw dan ukoll, huwa punt eċċellenti sur Fernandez. Mbagħad kien hemm iżjed qed isaqsi lilu nnifsu l-kelliem. Mbatajnuna għajnuna fil-każ ta' diżastri naturali. Naħseb għad e, nara kif nistgħu ninkluduh dan l-aspett għax aħna ma rridux ninsew il-punt prinċipali tar-rapport, allura jista' fiskel dan. U tart aktar tard qudiemkom babbots frisk. Grazzi. President, grazzi ħafna ta' dan din il-ħadma minn tiegħek. illi u l-iskadenza u għal-14 ta' Diċembru, un-bat fi 26 ta' jannar jittieħed il-vot. Un-bat f'Marzu u April fl-2011. U nistow nispik intemmu l-seduta l-lejla, nil taqawada fil-ħodu, il-lejl tajjeb